Collègues, je vous propose de prendre place, de cesser les... Collègues, je Est-ce Kollegi, jek ġobkom ħudu postkom. Isktu xiftit, kieġobkom. Waqfu il-diskors bejnietkom biex nkunu nistaw nibdew bil laqata għana, grazzi. Għanna l-ewel punt fuq l-agenda. Nadottaw l-agenda e kif tinsaf ma nix bidliet, it-tini punt. Nishtiq infakkarkom li qed nixxandru fuq l-internet. Nishtiq nagħti merħbi lil Noelia Pettinari, Elizabeth Klein. Jinsabu hawnhekk hekk umu bil-wieqfa biex kulħadd ikun jista' jarakom. Dik Isabel Klein. Nilqgħu fostna li appettinari grazie a Fiorello ma baqax maħna aktar. Punt numru tlieta. Is-sustanza tal-qatana issa. Għaliex għal darbohra aħna nixtiequ nilqaw għal darbohra lill-Kummissarju Andor fil-kuntest ta' dialogu strutturali għal skambju ta' femmiet flimkien miegħu. Kif tafu, dan huwa skambju marbut ma' l-implementazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għas snin 2011-2012 u twaqif ta' prioritajiet għall-2013. Tifiri xamiltu, x'qed tagħmlu bħalissa u x'ser tagħmlu fil-ġejjeni, Kummissarju. Għalhekk nixtieq nadilek il-kelma biex tkun tista' tagħtina aktar dettalji dwar xi tħoss li qed tagħmel kummissjoni dwar dawn il-kwistjonijiet, imbagħad ikolna diskussjoni mal-kollegi, grazzi. Signora President, eżis membri, jiena kontent li nsab ma'kom illum hawnhekk biex niddiskuti dwar programm ta' ħidma tal-ġejjin u l-implementazzjoni tal-programm attwali. L-ewwel parti ta' din is-sena kienet monija bir-riżultati li ksibna taħt l-inizjattivi li għaw taħt il-portafol tiegħi Iżda forsi nista' ngħid xi ħaġa iktar għaliex mill-ħarifa illi għaddiet il-portafol tal-impjiegi fil-Kummissjoni kien qed jopera billi jikseb riżultati fir regolamenti tal-istrumenti finanzjarji u koll inizjattivi dwar in-negozju soċjali u koll opportunitajiet u Green Paper dwar istrutturar, White Paper dwar pensjonijiet u id-direttiva u l-pakket dwar ħaddiema sekondati. Umbat fl-ħannet il-pakket tal impjiegi Fl-interventi l nixtieq nifoka dwar il-pakket tal impjiegi U għal darbohra nitkellem dwar il-fatturi ewlenin illi ġew diskussi fil-sessjoni plenarja tal-ġimgħa l-oħra matul il-ħin għal-mistoqsijiet. Nishtiq nitkellem ukoll dwar id-diskussjonijiet dwar l-istrumenti finanzjari biex jiġu appoġġati l-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-impjiegi u l-politika soċjali wara 2013 jiġifieri l-Fond Soċjali u l-Fond Ewropew għall aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Il-Kummissjoni adottat pakket ta' impjiegi il-ġimgħa l-oħra li fih komponent ta' riforma strutturali Din id-deċiżjoni kienet waħda f'waqta għaliex aħna għadna kemm nirċievu dejta ġdida dwar il-kundizzjonijiet li sejna l-lar fis-suq tax-xogħol u żieda fil-qatt fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fiż-żona euro fil-perjodu tal-reċessjoni. Jiena nixtieq nisħaq hawnhekk dwar tliet punti fejn l-Kummissjoni ser issaħħa l-attenzjoni tagħha. Grazzi għal dan il-pakket ta' impjiegi l-ewwel net. Dan id-dokument jistabilixxi mill-ġdid l-attenzjoni politika għannaħa ta' domanda ta' suq tax-xogħol. Jingħatu pariri dwar il-politika tal-impjiegi biex hemm kundizzjonijiet aħjar għal ħol inta postijiet ta' xogħol bħal pereżempju sussidi għalin, taxxi neutrali, appoġġ biex jitwafqu negozji u ħaddiema li jaħdmu rashom u wkoll li niġġieldu x-xogħol mhux dikjarat. fis font ta' transizzjoni lejn ekonomija b'karbonju baxx għandna wkoll l-soċjetajiet tagħna li dejjem qegħdin jixjieħu u l-bidla u kol demografika. Il-Komissjoni għawnek timmira tlet eh, affarijiet, teknoloġija, servizzi tas saħħa fos l-oħrajn u kol li toħlo opportunitajiet għall-impjigi u twieġeb għal ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali. Tipproponi pjanijiet dettaljati ta' azzjoni biex tappoġġa u tiżviluppa il-potenzjal tal-impjigi f'dawn is-setturi li semmejt. Illum l-ċittadini l-aktar li ħassibhom huwa l-qatt. Billi dejjem qed jiżdied qegħdin naraw li rajna livelli rekord u s-sitwazzjoni mhux qed titjib imma sejra għall-ar. Għalek għanna proposti fil-pakket tal-impjegi biex ikunem il-kupru marbut mal-impjegi. Għedin naraw dan il-pakket, e kif ċertu pajizi għedin jamlu ħafna riformi, rajna sforzi fl-Italja, fl-Spanja u fil-Greċja. Il-President Barroso ressa proposti speċifiċi għall-impjigi għat kabbir fil-Greċja. Iżda, il-proposti tagħna u wkoll dwar il-perjodu medju għall-Unjoni Ewropea in ġenerali identifikaw l-aktar modi effettivi fl-isfond tal-klima ekonomika u soċjali tal-lum biex tittieħed azzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri biex nilħu l-anijiet 2020. U għalhekk il-pakket ta' impjiegi resta proposti marbuta ma' tkabbir ekonomiku. U l-idejat li aħna ressaqna għall-Istati membri u l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ikopru tlet setturi ewlenin. L-ewwel nett. Aħna enfasizzajna fuq l-ħtieġa urġenti illi niffokaw l-isforzi tal-politika tagħna fuq in-naħa tad-domanda tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol iġifieri stati membri jridu jieħdu passi illi joħolqu l-aħjar kondizzjonijiet għall ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Dan nistgħu nagħmluh b'ħafna modi illi jiena semmejt ftit ilu. Il-pakket ukoll jindirizza l-sfidi strutturali li għandna fl-Ewropa Il-transizjoni għal ekonomija bazata fuq karbonju baxx, livell ta' karbonju baxx, u kol illi niffaċċjaw din il-bidla teknoloġika. Aħna identifikajna dawn is-setturi li huma l-bażi għal dokumenti ta' ħidma illi għanna f'dan il-pakket. Aħna nemnu illi l-impatt tal-impjigi għall-investiment fl-abiltajiet f'dawn is-setturi u essenzjali il-green economy sejra toħloq aktar minn 20 miljon posta xogħol fl-10 snin li ġejjin. Qegħdin niproponu pjanijiet ta' azzjoni dettaljati b'mod konkret biex nkunu niżviluppaw nkunu nistgħu niżviluppaw l-potenzjal tal-impjiegi hawnhekk. Is-suq tax-xogħol Ewropew irid isir aktar dinamiku. Irridu naraw x'talimiet ħadna minn din il-kriżi u l-istati membri għandhom jinvestu fi tranzizjonijiet ta' suċċess fis-suq tax-xogħol biex jippreservaw u joħolqu l-impjiegi is-swieq tax-xogħol irdu jkunu dinamiċi u inklusivi. Bilanċ bħal dan jista' jinkiseb permezz ta' linji ta' politika tal-impjiegi illi jispronaw il-flessibilità interna inaqsu in-nuqqas ta' sigurtà u l-ispejjeż fiskali jistabilixxu pagi deċenti u sostenibli u jevitaw li jkun hemm xi nases marbuta mas-salarji u nitġildu kol il-frammentazzjoni ta' suq ta' xol. Il-Kommissjoni ser tniedi konsultazzjoni pubblika dwar affas ta' kwalità għat traineeships. Dialogu soċjali b'saħħtu, servizzi pubbliċi effiċenti, risorsi li nġabru flimkien u sħubija u huma meħtieġa biex ikun hemm implementazzjoni ta' kull politika. Il-riformi ta' suq tax-xogħol irdu jmorru id fit mal-investiment u mal-persuni U għalek l-investiment fl-abiltajiet tal-persuni huwa importanti. Il-pjan tal impiegi għandu lan illi jibassar aħjar xinu ma jħtiġijiet tal-abiltajiet u jiprofa jevita li kunem paragun ħażin abbinar ħażin tal-abiltajiet fuq livell Ewropew. Biex intajbu l-mobilta fl-Ewropa aħna irdu nneħħu kull ostakli legali u prattiċi fil-libertà tal-ħaddiema. Moviment ħieles tal-ħaddiema, pal per eżempju l-portabilità tal-pensjonijiet. Aħna ser nibdlu wkoll l-odda euros il-eures li għanna palissa u ser nistabilixxu servizzi tal impiegi fl-Unjoni Ewropea. Dan il-pakket jgħid ukoll kif nistgħu insaħħu l-koordinazzjoni u l-monitoraġġ multilaterali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Dan jinkludi scoreboard biex Nikunu nistgħu naraw xi progress qed isir. L-imsieħba soċjali tal-Unjoni Ewropea jridu jinvolvu ruhom aktar fit-twaqif tal-prioritajiet u fit-tiswir tal-politika tal-impjiegi u għalhekk aħna proponejna l-involviment tal-imsieħba soċjali nazzjonali fil-monitoraġġ tal-iżviluppi marbuta mas-salarji. Dan għandu lan li saħħaħ il-gvernanza fuq livell tal-Unjoni Ewropea u jikkumplementa wkoll il-gvernanza msaħħa li diġà hemm u l-pakett tal-impjiegi qed jantiċipa li dawn jidħlu fis-seħħ sa' semestru Ewropew illi jmiss il-pakket jisħaq ukoll dwar iħtieġa illi nsaħħu ir-rabta bejn ir-riformi ta' suq tax-xogħol tal-Istati membri u l-investimenti permezz ta' strumenti Ewropej ta' investiment pal fond Soċjali Ewropew illi jappoġġaw riformi bħal dawn. Jiena ser nitkellem dwar dan immissa nixtieq nitkellem dwar il-parti illi fadal fil-programm ta' ħidma tal-2011 illi aħna prezentajna il-leġislatur, mod partikolari il-pakket marbut mal-sekondar tal-ħaddiema. Il-ġimgħa l-oħra fil-mistoqsijiet li kienem fil-plenarja rajna li hut mistoqsijiet tagħkom ġew indirizzati. Lan ta' din il-laqa huwa li ma narġawx nirrepetu dan l-eżerċizzju konna diskussjoni dettaljata jiena hawnhekk nixtieq infakkarkom tliet fatturi ewlenin Din il dawn il-proposti il-Kummissjoni qed tikseb riżultati qed iżomm mal-weda tagħha li għamlet il-Parlament Ewropew fl-2009 illi solvi l-problemi marbuta mal-interpretazzjoni u l-implementazzjoni tad-direttiva tal-ħaddiema sekondati. Il-pakket isib bilanċ fuq bosta livelli, ħares l-anijiet tad-direttiva tal-1996 ħares id-diversità tal-modelli soċjali differenti, jevita illi kunem pis amministrattiv mhux meħtieġ il-pakket jinkludi direttiva ta' nfurzar biex niżguraw li jkun implementazzjoni aħjar u applikazzjoni ta' direttiva tal-ħaddiema sekondati tal-1996. U koll hemm regolament Monti tnejn illi jiċċara l-eżerċizzju tal-libertà ta' establishment u libertà li jiġu provduti s-servizzi f'konformità mal eh, dawn il-kwistjonijiet soċjali. il-libertà għas servizzi imma dan m'għandux jett fuq id-dritt tal-istrajk. Ma jimponix xkiel fuq id-dritt ta' strajk. Id-direttiva tistabilixxi standards aktar ambizjużi dwar id-drittijiet u l-obligi tistabilixxi regoli għal kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali li huma nkarigati mill-sekondar u tiċċara l-element tal-kunċett ta' sekondar biex tevita li jkun hemm multiplikazzjoni tal-kumpaniji letterbox illi jużaw is-sekondar bħala sostitut biex huma jduru mal-liġi. Jagħti t-tifsiriet ta' responsabiltajiet dwar l ispessjonijiet u jiċċara il-miżuri ta' kontroll nazzjonali, itejjeb l-infurzar ta' drittijiet, Dan jinkludi mekkanizmu għal responsabilità konġunta u kol jiprovdi għall infurzar transkonfinali tal-multi amministrativi. Kull aspett inkluż mod proporzjonali u il-pakket li qed jiġi propost huwa l-aktar effettiv fid-dawl ta' drittijiet tal-ħaddiema sekondati u li huwa l-aktar effiċenti f'termini ta' spejjeż ukoll minn punti vista tal-kumpaniji. Diġà bdew diskussjonijiet fl-Istati membri u aħna ser inkomplu din il-ġimgħa matul il-Kunsill informali tal-Ministri tal-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi jinisa perqan illi nara x'pożizzjoni ser jaħejji il-Parlament dwar iż-żewġ inizjattivi. Issa, Nishti indur l-istrumenti finanzjarji kif tafu id-diskussjonijiet dwar il-proposti tal-Komissjoni għaddejjem bħalissa. Jina naf illi jintom bdejtu taħdmu dwar il bosta proposti u hemm ħafna punti illi diġa edin jiġu diskussi. F'dan il-kuntest jien nixtieq nitlobkom biex ma tinjorawx l-importanza kritika illi norbtu l-istrumenti finanzjarji tagħna mal-anijiet politiċi tagħna u l-kapacità illi niġġeneraw valur miżjud veru propju fuq il livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni kif tafu qalet illi sem minimu li korrispondi għall-inqas għal 84 biljun euro għall-envelop tal-politika ta' kohezjoni għandu jiġi allokat għal Fond Soċjali Ewropew. fil kunsell xi stati membri qalu li huma jissimpatizzaw ma' din il-proposta iżda xi oħrajn kienu kontra. Jina nifhem illi hemm femmit differenti li qed jiġu espressi wkoll fil-Parlament dwar dan il-punt. Jina nixtieq fil-qosor nitkellem dwar il-ħsieb wara din il-proposta. Li konna sem definit minn qabel tal-budget tal-Unjoni Ewropea li għandu jappoġġa id-dimensjoni umana inklusiva ta' tkabbir hija xi ħaġa essenzjali huwa punt politiku essenzjali għall kummissjoni huwa simbolu illi juri illi l-Unjoni Ewropea tieħu bis-serjetà dak li hija tħanbaq dwaru wkoll marbut ma' budget ta' sinifikat minħabba situazzjoni attwali huwa Importanti illi nifukaw rizorsi finanzjarji tagħna biex il-persuni jkunu jistgħu jeġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. L-argumenti ewlenin illi ġew użati kontra dawn il-xers minimi huma marbuta mar riġidità tagħhom huma jnaqsu l-flessibilità l-istati membri u reġuni illi jażlu kemm jixtiequ jonfqu permezz tal-ISF u wkoll permezz tal-IRDF. Fl-opinjoni tiegħi dan mhux argument validu. Dawn l-ammonti huma użati għal istrumenti finanzjarji kollha dan jinkludi l-politika ta' koeżjoni bil-fond ta' koeżjoni u l-an territorjali ta' kooperazzjoni Ewropea. Ammonti fissi u minimi huma essenzjali huma ġustifikabbli biex niżguraw illi l-anijiet politiċi jiġu implementati b'mod konkret. Jekk aħna ma neqilbux din ix-xejra li taffetwa l-allokazzjoni tal-ISF lan politiku ta' Ewropa Soċjali mhux ser ikun fih kredibilità. Ix-xers minim li qed niproponu iżommu flessibilità suffiċenti għall-Istati membri wa reġuni biex jadottaw l-allokazzjonijiet tagħhom għal ħtiġijiet ta' żvilupp tagħhom. Ix-xers minimi li qed niproponu mhumiex ħaġa ta' barra minn hawn l-Istati membri. F'ħafna każijiet huma qrib is-sitwazzjoni attwali infatti u dan ifisser zieda zaħira bejn dan il-perjodu u il-perjodu ta' programmar għal ġejjeni F'xi każijiet l-allokazzjoni tal-ISF tirrappreżenta bejn 10 sa 15% tal-envelop ta' koeżjoni attwali. Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti il-Parlament il-possibilità li jsemma leħnu dwar kemm aħna għandna ninvestu fil-kapital uman permezz tal-ISF u fl-infrastrutturi fiżiċi permezz tal-IRDF. Kemm tinstaw l-inqas ninvestu dawn ix-shares da, dan ifisser il-Parlament jista' jagħti libertà sħiħa l reġuni illi jażlu huma kemm jixtiequ jinvestu f'kapital uman. Jiena fiduċjuż illi l kumitat tagħkom għandu l-anijiet tal-Kummissjoni, l-anijiet politiċi tal-Kummissjoni u jiena seraħ fuqkom biex tappoġġaw din il-parti tal-proposta tagħna. U importanti immens illi l-Parlament jiżgura matul il-proċess leġislattiv illi ix xers minimi jinżammu biex aħna nkunu nistgħu ta' bilħaq nitkellmu dwar budget tal-Unjoni Ewropea li jappoġġa l-Ewropa Soċjali dan ovvjament imurid fit mal-elementi kollha tal-proposti tagħna li għandhom lan illi jtejbu aktar l-effettività ta' l-użu tal-ISF. Issa malaj malaj nixtieq nitkellem dwar il-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni Jien ma rridx nikkonvinċi lilkom jew lill-Kamra dwar il-valur miżjud tal-IGF. Din hija għodda illi turi solidarjetà Ewropea ma dawk illi jsibu ruhom f'sitwazzjonijiet imwera. Ja għodda illi tgħin l istati membri jittestjaw l-approċ innovativi biex jappoġġaw li persuni li kun qegħdin ifittxu post tax-xogħol Hija għodda li turi li l-Unjoni Ewropea għandha valur. Naf li hemm xi problemi dwar il-partikolaritajiet tal-proposta u jiena lest li niddiskuti aktar titjib illi dwar xi titjib illi jista' jsir. Iżda nitlobkom biex tappoġġawna biex niddefendu din l-odda illi ta' bilħaq għamlet differenza kemm fil-post kif ukoll f'termini ta' perċezzjoni Ewropea. Jiena wkoll nifhem illi l-programm għal bidla soċjali u innovazzjoni Emmek, il-ħidma tagħna hija l-aktar avvanzata. Id-diskussjonijiet fil-Kunsill għaddejjin palissa u jidher illi dalwaqt jista' jkun hemm fil-Kunsill. Mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji ta' dan għaliex intom għadkom fil-proċess illi tiffinalizzaw il-pożizzjoni tagħkom. Xtieq infakkarkom illi l-psi huwa strument importanti wkoll għaliex il-Kummissjoni tkun tista' tibda azzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna suġġerejna għal dan l-istrument li jkun hemm xi perċentwal indikattivi għal allokazzjoni tal-fondi u aħna naħsbu li għandhom jiġu iddisinjati bir-reqqa l-impatt tal-bidla tagħhom għalhekk għandna naħsbu sew dwaru. Eżis membri lan ewlieni ta' dialogu tal-lum u li għandu skambju ta' femmid dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2013. Jiena nisab lest li nisma l-idejat tagħkom u nqisu ukoll u narbel il-punti tagħkom fir-rigward ta' tħejja għal programm ta' ħidma ta' sena d-dieħla l-2013 ta' bilħa ser tkun sena ta' sfida daqs l-2012 irdu nizguraw li l-pakket ta' impjiegi jiġi implementat bisħiħ u l-potenzjal illi jibdel il-xejra tal-impjiegi fl-Ewropa edin narawa illi eh, jinsab, edin naraw, illi jinsab fieħ. Nishtiq li l-Parlament joħroġ b'inizjattiva wkoll li jisaħħaħ dimensjoni soċjali tagħna permezz tal-investiment fl-istess waqt għanna ħafna sfidi oħra qoddimna li huma marbuta ma' Roma, mar portabilità tal-pensjonijiet, il faqal fost it-tfal, l-inklużjoni attiva, id-demografija u il-popolazzjoni li qed tixjih biex nsemmilkom xi ftit. Iżda l-darbohra jena ħanieqa fawnek ser nisma lilkom u ser nagħmel l-mutij biex inwieġeb il-mistoqsijiet ta'kom. Signora President, eżis membri, nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Commissaire, ki. Euh, Grazie ħafna, Zis Kummissarju. Il-prezentazzjoni tiegħek verament tatina stampa ċara tan numru ta' proposti li bħalissa qed ikunu diskussi u anka tina deja tal-portfolio tijak kull mod ta' kif dan il-portfolio jorbot ma' oqsma politiċi oħrajn u attivitajiet oħrajn li bħalissa qegħdin jieħdu ssibhom kummissarji oħrajn. Mela issa nistgħu ngħaddu għal parti ta' dialogu strutturat tagħna u nixtieq li ngħaddu għas-Sur Ġabawli li huwa koordinatur tal-IPP. Kjoġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Aħna fil-fatt kemm il-darba jedna li verament maħniex kuntenti bil-mod ta' kif ħadem il-Kummissarju aħna bħala membri nixtiequ illi naħdmu iktar fuq il-proposti illi mux dejjem jaslulna. Nishtu nringrazzi ħafna l-Kummissarju tal-li jgħatawek fosna u issa fl-axħar qegħdin irċivuhom għom il-proposti li aħna tant xtaqna u fl-axħar nistaw nejdu eh, xnaħsbu fuq eh, dawn il-proposti, nejdu xnija l-kritika tagħna iżda anka nofru ringrazzjament. Jiena ma nixtieqx li nitkellem wis fit-tul minħabba li naf li kulħadd jixtieq jitkellem iżda Zgur li nistanejt li aħna dan il-pakket dwar l-impik aħna nilqaw, aħna nħudu gostu koll li għanna dawn l-idejat li għet ikunu prezentati bħala pakket għanna l-opinjoni tana dwarum u zgur li ħajkun l-opportunità li ndiskutu għom iżda jedaqxejn frustranti kollinejt li muħniġ fil-fat ħanaslu mill-ewwel diskussjoni mal-Konsil dwar dan, iżda għalmenu ħajkonna biżjed ċans biex nafformulaw l-opinjoni tagħna. Ma nafux laqas kif beħsibkom timplementaw dawn il-proposti, naħna nafu x'huma setat nazzjonali tagħna u fil-fatt jista' jkun li għandna daqsxejn xaqta tagħma f'dak li għandu x'jaqsam kwistjonijiet finanzjarji. Aziz komissarju, aħna smajna da klientijiet u jidher li inti tifhem eżattament x'numa l-problemi tagħna u veru illi hemm idejat tajbin. Iżda jekk ma jkollniex riżorsi finanzjarja fidejna, mbagħad ikun fidejn l-istati membri sabiex huma jipprovdu il-flus illi hemm bżonn abbażi tal-prijoritajiet li għandna naturalment, però dan ukoll ħajdependi fuq kemm għandhom flus fidejhom l-istati membri sabiex ikunu jistgħu jinvestu f'dawn il-programmi. F'ċertu pajjiżi nafu illi r-riżorsi li huma meħtieġa ma jeżistux. U għal din raġuni dawn il-programmi ħajkun diffiċli illi jkunu implementati kif suppost anke fil-fihdan il-politika ta' koeżjoni aħna diġà semmejna dan iktar kmieni fil-fatt. U aħna konna din diskutu linji gwida tal-impjeku konna jedna dak iż-żmien li huwa importanti ħafna li ngħidu nisqu fuq l-importanza tal-politika tal-impjeg. Aziz Kummissarju, aħna rridu nkomplu naħdmu flimkien bil-qrib jekk jista' jkun. Nafu li dejjem jibqa' ċertu kwistjonijiet li aħna rridu niddiskutu bħal pereżempju s-sekondar ta' ta' ċertu ħaddiema jiena naqbel miegħek fil-prinċipju naħseb illi fil-fatt hemm wis regoli wis burokrazija, burokrazija u issa għanna il-proposti li għanna niddiskutu għawek fil-parlament u għek għanamlu fil-fat. Issa dwar il-pakket ta' Monti 2. Għawek irridu naraw eżattament x'inija situazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam u drittijiet tal-ħaddiema. Umbat nistgħu ngħidu x'nija l-pożizzjoni tagħna, però fl-aħħar mill-aħħar ħajkun dejjem il-Kunsill li ħajħu pożizzjoni u deċiżjoni. Aħna rridu naraw jekk niftu mhux magħhom jew le, iżda dwar il-punt l-oħrajn li inti semmejt is-Sinjura Elizabeth Moro fil-fatt ħad titkellem dwar dawn il-punti l-oħrajn meta naslu għal diskussjoni dwar il-GF. Grazzi ħafna Issa jmiss s sur Serkas u mbagħad is-Sinjura Xreda. Grazzi ħafna Sinjor Presidentu, grazzi ħafna wkoll il-Kummissarju. Jekk mish sejr zbal, fil-fatt għandna din kienet eh, tielet darba li aħna għandna l-unuri li nilqgħu għak fostna fil-plenarja fil-laqa tal-koordinaturi u hekk inti issa rġajt ġejt fost din il-laqa ta' dan il-kumitat. Nittama li din il-kooperazzjoni ħad kompli bejnietna u nittama li dan ħaj rifletti bidla fil-mod ta' kif il kommissari edin jaħdmu, speċjalment dak l għandu x'jaqsam il-qasam soċjali, il-politika soċjali u l-mod ta' kif huma iħarsu li l-Parlament u r-wol li għandu l-Parlament fil-proċess kollu kemmu, anka f'dak li għandu il-proċess ta' taħid ta' deċizjonijiet. Għadin raġuni nixtieq nirringrazzjak tal jiet għawek, prezenti sabiex tisma' l-kommenti tagħna u um, Naħseb illi aħna nistgħu naraw illi inti qed tismana, iżda jena naraw issa x'ħajsir b'dawn il-kummenti, jiena naħseb li huwa tajjeb li hija tawwek sabiex tisman, iżda jkun aħjar li kieku l-punti tagħna tipprova tinkludihom fil-ħidma tiegħek. Jiena qiegħed nitkellem fisem il-grupp tas Soċjalisti Demokratiċi u aħna naħsbu li apparti mid-differenzi fl-opinjonijiet ideoloġiċi u apparti il-fatt li għanna nsabu situazzjoni diffiċli bħalissa fl-Ewropa, xorta waħda għanna ftejim sħiħ illi aħna fil-fatt il-mod ta' kif aħna qegħdin naħdmu il-triq li aħna bdejna nimxu fuq fil-qasam politiku ħaj wassal l iktar qatt u għal iktar problemi soċjali ġifieri sur kummissarju wasal il-waqt li aħna nibdlu daqsxejn ir-rotta hemm bżonn nibdlu l-filosofija u naħseb li din hija xi ħaġa tajba nafu li hemm konċetti differenti li jintużaw, mod differenti ta' kif huwa deskritt it-trattament l-istess għal kulħadd, tkabbir, eċetera. Iżda il-problema hija illi dan jorbot ħafna mal-filosofija, mal-idea daw kollha ma' kliem kliem miktuba fuq bosta dokumenti li aħna għandna qoddimna. Iżda m'hemm xej fil-fatt konkret li qed joħroġ minn dan kollu, maħniex qegħdin naraw proposti leġislattivi li qegħdin jippruvaw jimlew dan il-vojt li aħna għandna fil-qasem tal-impjieg u fil-qasam soċjali. Ġifieri, Sur komissarju, aħna żgur il nistgħu nappoġġaw din il-bidla ideoloġika u filosofika mela le, iżda aħna maħniex qegħdin naraw il-politika qiegħda tinbidel u nixtiequ il politika tibbidel skont din il-bidla fil-filosofija u fl-ideoloġija. Hemm bżonn iva illi jkollna dawn id-dokumenti mela le, iżda huwa importanti illi dan ikun implementat ma jagħmilx sens li pereżempju dawk li stati membri għandhom iktar minn 20% ta' qatt u 40% ta' dan il-qatt huwa fost iż-żgħażagħ huwa irrilevanti jekk il-Kummissarju u l-Kummissjoni tgħid li ħadd appoġġja l-Istati Membri mbagħad ma jkun hemm xejn konkret. Apparti minn hekk rridu nkunu konsistenti f'dak li jsir fil-qasam soċjali u fil-qasam fiskali u finanzjarju aħna ħin kollu qed nisimgħu l-Kummissjoni ħadd appoġġja l-Istati Membri ħafna pariri għedin jenataw u koll l-istat membri dwar il-budgets, pero il-puntu illi aħna nafu li l-politika fiskali ħin kollu t tipprova tara li kunem bilanċ tajjeb iżda aħna fil-qasam soċjali nafu li l-problemi rridu nsolvuhom, inneħħu differenzi illi jem nimlew dak il-vojt bejn il-rekwiziti fil-qasam fiskali u rekwiziti fil-qasam soċjali. Sa qabel ma nsolvuw dol problemi skur ma nistawx aħna li garantixxu drittijiet tal-ħaddiema. Ħani għafemmek sur kummissarju, però dan huwa l-iktar ħaġa importanti għalina. Dan il-pakket huwa importanti ħafna u għasabi ħafna li prezentajtina l-lum, però aħna rridu nkunu iktar konsistenti ma nixtuqux li jkun hemm kontradizzjoni bejn dak li qed jingħad u dak li qed fil-fatt isseħ. Issa sabiex nikkonkludi diskors tiegħi jiena nixtieq uh, ngħid li fil-fatt il-punt tal-sekondar tal-ħaddiema ħajkun diskuss minn ħaddieħor, però nixtieq intemm id-diskors tiegħi fuq nota aktar pożittiva. il-grupp tagħna żgur jista' jappoġġawkom bisħif dak li għandu x'jaqsam il-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropea bla dubju ta' xejn dan huwa l-iktar fond importanti l-iktar għodda importanti li għandhom l-istituzzjonijiet fidejhom sabiex jappoġġaw li dawk ir-reġuni u l dawk is-setturi li bħalissa dejjin minn kriżi. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nħarġu lil dawk li m'għandhom xogħol bħalissa ħalli jsibu xogħol ġdid grazzi. Euh, Madam Schroeter, et puis ensuite je vous laisserai répondre. Grazzi ħafna signora Schroeder, sa umbat il-kumissar jkun jista' jerġgħu jieġeb dawn il-kummenti. Signora Schroeder. Grazzi ħafna, signora President, jien għandi żewġ punti li nixtieq nressaq. L-ewwel wieħed huwa l-punt dwar il-Fond Soċjali Ewropew. Huwa diffiċli ħafna fil-fatt illi dwar eh, aħna nkomplu ġirdu dwar din il-kwota ta' 25%, pero għanna bosta alleanzi, aħna nafu li hemm ministri responsabli għasam tax-xogħol li huma importanti ħafna din għall-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti, però aħna żgur li ħammorru kontra dawn l-alleanzi jekk aħna dan ir-regolament ħalluh kif inhu. U jiena naħseb illi Eh, fil-fat fl-artiklu 4 ħna din nifukaw fuq il-fat li eh, hemm punt li ma jistax ikun implementat fil-fat. Hemm bżonn li konna politika tajba tax-xogħol u politika soċjali nistgħu nkunu tista' tkun implementata tajba. Nitolbok sur kummissarju sabiex tippermetti l iktar flessibilità ħalli bekk aħna jkollna iktar ftehim bejnietna. It-tieni punt tiegħi huwa dwar id-direttiva tal-infurzar f'dak l-għandu x'jaqsam bis-sekondar tal-ħaddiema u d direttiva dwar dan dan, jiena naħseb illi f'dak li għandu xaqsam il-miżuri ta' spezzjoni nazzjonali għandhom ikunu ċarati, però dak li inti e, qiegħed tagħmel qiegħed tagħmelhom iktar diffiċli dawn il-miżuri. Jiena diġà kontettlek il-ġimgħa li għaddiet illi xi jfisser dan anke f'dak li għandu xaqsam il- il-fatt li jintom medin tippruvaw taraw illi il-ħaddiema ikollhom garanzija ta' pagi tajbin. Iżda mistoqsija tiegħi hija għalfejn intom medin tagħmlu hekk, intom taħsbu verament li jekk aħna jkollna sistema tal-i IM verament permezz ta' dawn il-kontroll li aħna rridu nkunu daqshekk stretti? Ma nafx jiena, ma nafx biex mi jaksu kummissarju. Thank you much. Uh, <coughs> well, uh... Grazzi ħafna Iva dwar il-pakket ta' tal-impjieg. Qed nieħu gost li intom qed taħsbu kol dal-pakket wasal f'waqtu. U vera ħad gost dak li qal is-sur Serkas, ġifiri l-importanza li aħna naraw li jkun hemm konsistenza bej qasam soċjali u qasam fiskali. Jiena naħseb li din ir-rekonċiljazzjoni fil-fatt din ir-rabta ma tistax issir fil-pakket innifsu dan huwa dak li aħna rridu nagħmlu wara li l-pakket ikun iddattat. Fih dan il-Kummissjoni wara l-proċess tas semestru Ewropew iżda naħseb li jintom tafu fil-fatt li dan il-pakket ukoll ha jidħol fix-xogħol tal-Kunsill. Ta u anka tal-Kunsill Ewropew illi fil-konklużjonijiet tal-ewwel ta' Marzu huma semmew dan il-pakkett u eh, il-kapijiet tal-Stat u tal-Gvernijiet ukoll jerġgħu jiddiskutu dan il-punt tal-pakkett. Għal din raġuni jiena nittama u nemmen anzi li dan il-pakkett jista' jkun bażi tajba. Bażi tajba għal politika differenti, għal strategija differenti għal mod sostenibli u reali ta' kif aħna nistgħu nkomplu mixin qudiem. L-elementi kollha ewlenin jinsabu f'dan il-pakkett aħna pruvajna nindirizzaw id-djufijiet li kien hemm diġà fl-istrateġija tal-impigi tal-Unjoni Ewropea li kienet daqsxejn zbilanċjata, aħna wkoll pruvajna nindirizzaw is-simetriji u l-polarizzazzjoni tal-imġiba ekonomika anke f'dak li għandu x'jaqsam ehm, l-ekonomija kifet Ewropea li bekk aħna nipprovdu iktar għodda ħalli nippruvaw nappoġġaw li zaza u lil ħaddima illi jixtiequ fil-fatt tifittxu xogħol fi stat membru ieħor. Jiena wkoll naħseb illi rrid rridu naħdmu iktar fuq dan il-pakket mhux biss mill-att ta' implementazzjoni fil-qasam tal-impjigi. Iżda rridu naraw li dan il-pakket ħajkollu impatt ħafna iktar wiesa anka eh, fuq il-livell ekonomiku u fiskali. Jena naħseb ukoll illi hemm bżonn li jkun implikazzjonijiet finanzjarji. U dan jista' jorbot ukoll mal-allokazzjonijiet dwar dan il-perjodu li jinsabu fih, dan kien appoġġat minn bosta inizjattivi u aħna nafu wkoll li fil-fazi ta' implementazzjoni li nsabu fih aħna diġà tajna rapport ukoll viżavi il-pakket tal-impjieg u aħna dejjem ħankomplu niprovdu iktar informazzjoni hekk kif irridu nerġgħu nifukaw fuq dawk l-istati membri fejn qed nerġgħu naħdmu fuq l-allokazzjonijiet mill-ġdid għal politika tal-xogħol. Però din miex konċidenza aħna din nippruvaw nisqu fuq l-importanza ta' dawn l-istrumenti finanzjarji fih dan il-perspettivi finanzjarji multianwali jiena smajtu kol dak li int mis-snira xirder dwar il-ħtieġa tal-iktar flessibilità naturalment aħna nafu illi il pakket multianwali finanzjarju meta jnaslu għal stadju fejn nistgħu nieħdu deċiżjoni jista' jkun hemm ċertu ammont ta' flessibilità, però għalissa naħseb li kun aħjar li kieku naraw x'huma eh, il-punti eh, tagħna lkoll u mbagħad ikollna wkoll ċertu iktar opinjonijiet fuq il-pakket li aħna minna ħalli mbagħad naraw jekk dawn l-istrumenti li proponejna soluzzjonijiet u mhix ġustifikati u mbagħad iktar qudiem naraw jekk il-flessibilità li ġitma tistax tinstab mingħajr maħna indajfu l-anijiet politiċi ta' dan il-pakket. Issa dwar il-pakket dwar direttiva ta' sekontar tal-ħadima jiena nittama illi ħajir nixxilna li aħna fil-fatt niponu restrizzjoni tal-elementi prattiċi għal dak illi huwa il-livell huwa l-iktar meħtieġ. Ista aħna naħsbu wkoll illi hemm ċertu soluzzjonijiet illi instabu u azzjonijiet huma importanti sabiex aħna nippruvaw neliminaw ir-riskju li jkun hemm kontroversja, però apparti minn hekk naħsbu li ma kienx hemm xi burokrazija żejda li kienet imposta f'dan il-pakket fl-opinjoni tiegħi għalmenu. Aħna dan diġà qed fil-Parlament Ewropew, però anke sabiex inwieġeb il-mistoqsija ta' Sinjor Turner fuq dan l-istess suġġett inkontet li din restrizzjoni tapplika biss ħalli bekk aħna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 Signor President, u grazzi ħafna la kummissarju tal-irġaj għek għalli tkellem lilna fiħdan dan il-kumitat u anka sabiex tiddiskuti daw l-elementi tal-pakket ta' dwar ix-xogħol. Kif qalu xiftit mill-kollegi, minkejja li l-filosofija ta' dan l-approċ kollu kemm interessanti aħna għandna bżonn ta' proposti prattiċi u rridu niskuraw illi dan il-pakket ħajkun effettiv u aħna rridu illi naraw namlu distinzjoni bejn il- namlu, distinzjoni bejn il-problemi li għanna u naraw illi nindrizzaw il-problema ta' għat li għanna fl-istati membri tagħna. Għandi suġġeriment ukoll. koll dwar id-domanda. Inti qed li fil-pakket dwar ix-xogħol ħadd tiffoka ħafna fuq il-domanda li bħalissa għandna għax-xogħol. Jiena naħseb illi il-mod ta' kif huma l-affarijiet bħalissa hemm bżonn illi nippruvaw nħarsu lejn is-suġġett mill-perspettiva um, operattiva. Rridu naraw illi aħna nindirizzaw ħtiġijiet ta' dan is-settur u nafu li qed nagħtu verament attenzjoni partikolari għal liema tip ta' xogħlijiet aħna ħajkonna eh, bżonn. Però jiena naħseb li jekk tħarsu li l-mod ta' kif l-affarijiet mexin nafu li hemm ċertu setturi li qas biss jafu fejn sejrin għal din raġuni importanti li nkunu nafu kemm hemm domanda ħalli nkunu konsistenti anke dwar it-taħriġ li aħna din nofru u l-mod ta' kif qed inqisu l-esperjenza illi aħna kumulajna. Apparti minn hekk inti tkellimt fuq l-ekonomija ħadra, l-informazzjoni teknoloġika fuq ukoll is-servizzi. Jekk intom tħarsu li il-Fond Soċjali Ewropew tistgħu taraw li hemm ċertu svilupp eh, dwar ix-xogħlijiet li huma offruti fil-fatt dan eh, fuq dan il-level. Jiena naħseb li nqogħdu attenti ħalli ma naqgħux f'esklużjoni soċjali importanti wkoll diskutu programmi ta' taħriġ għaż-żaża. Inti qed illi tixtieq illi tiffoka aktar dwar dan il-punt, dwar il-punt pjuttost sensittiv u s-sur Serkas qal illi hemm ħafna pajjiżi li huma affettwati mill-qatt, però aħna mhux biss din nitkellmu fuq dal-programmi ta' taħriġ, din nitkellmu fuq affarijiet li rridu nippermettu dawn iż-żgħażagħ li kollhom aċċess għal dan it-taħriġ. Jiena naħseb illi hemm bżonn li nitbedu minn daw is-sitwazzjonijiet fejn iż-żgħażagħ ma jsibux perspettivi ma jħossux li għandhom possibilità li jiżviluppaw fil-ġejjini. U jiena naħseb illi il-valur ta' l-esperjenza illi kollom il-ħaddima tagħna aħna rridu wkoll inħarsu f'dan il-kuntest lejn il-, -il organizzazzjonijiet volontarji u aħna m'għandniex mod ta' kif aħna nistgħu nkejlu l-ammont ta' esperjenza li wieħed ikun akkumula fil-fdawn l-organizzazzjonijiet volontarji aħna bżonn li naraw illi niskuraw illi aħna nistgħu fil-fatt natuħ valur din din l-esperjenza li wieħed ikun eh, akkumula fl-organizzazzjonijiet volontarji. Grazzi. Thanks, Madam President, <clears throat> and thank you, Commissioner. Sir Hugh Sekjadwa, grazzi. Italija tkompli taħdem l impjiegi u l-politika soċjali f'istituzzjoni ostili ħafna f'dan il-qasam. Jien għandi żewġ punti se nagħmel dan fil-qosor. Dawn qed brabta mal-pakkett tal-impjiegi jien naqbel mal-punt li diġà saru Jina ma nistax ma naqbilx ma analizi fil-pakket tal impjiegi ehm, l-qawdan meta mqabbel mal-kwistjoni tal-evoluzzjoni tal-governanza makroekonomika fl-aħħar xhur. Raġuni li eh, nsiba diffiċli hija li din mhix differenti wisq mill-linji gwida tal-impjegi aħna għed morru l-ura l-1997, għadikom eżempju speċifiċu, speċifiku, l-istrateġija tal-1997 waslet għal strateġiji direttivi partikolari fuq xogħol part-time, kontratti u xogħol ta' aġenzija temporani, ecc. Issa dan ġi repetut fl-istrateġija tal-impjegi. Il-punt kien li kienem qed ehm, eh, eh, imorru ktar il-bot fir rigward tal-istandard tal-impjegi. tal istandard tal impjegi Għaldaqstant nistgħu ngħidu li hemm bżonn ta' standards tal impjegi u l fil-kontratti kollha tal-impjiegi, xorta waħda mhux qed tiġi proposta direttiva għafas eh, uh, eh, uh, fuq livell Ewropew bi stabbilixxi dawn l-standards uh, fil-kontratti kollha tipiċi tax-xogħol. Għalfejn qed jiġri dan jekk l-analiżi għal istess bħalma kienet fis-97 u wassalna dik il-leġiżlazzjoni partikolari għalfejn issa le x'inhi raġuni għal dan kollu. It-tieni punt din hija eh, rabta mal-posting eh, tal-pakket tal eh, impjiegi mhux noqgħod nirrepent il-punti li ġa semmejt ċaġa li ntqalet illum kienet imsemmija fil-plenarja l-ġimgħa l-oħra li il-proposta tagħkom ma tattix importanza ewlenija li dritt li jiġu offruti servizzi jew inkella lanqas għad-dritt ta' strajk jew inkella dritt ta' soġġezzjoni. Eh, irid ikun hemm ċertu bilanċ bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Il-problema li qed nara jiena hija din li id-dritt ta' għall-istrajk huma drittijiet fundamentali, li jinsabu fiċ-ċarti ta' drittijiet fundamentali id-dritt li tagħti servizzi eh, mill-frontieri ma jinstabux fiċ-ċarti ta' drittijiet fundamentali għal daqstant kif dawn id-drittijiet tal-ħaddiema mhux qed jingħataw l-ikbar importanza mota partikolari meta id-dritt tal-istrajk huwa ta' importanza kbira qiegħed fuq id-dimnet iżda mbagħad ma jinsabux eh, fil-liġi fil primarja. Għandi xie diffikultà b'dan kollu għal daqsant jiena eh, qed nipprova nifhem għalfejn intom wasaltu b'din il-proposta li ressaqtu issa grazzi. Signora Bauer, un bat is signora Jutta Steinburg.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 fil-gwart ta' domanda. Jider li dan jaff joħloq sfidi ġodda għazzaza. Enzaza li ġew mħarġa u forsi jistgħu inqisu dan bħala ċertu tip ta' progress waqt li mbagħad nies oħrajn eh, li huma ikbar fl-età ser jitilfu minn din is-sitwazzjoni. Forsi allura mhix l-aħjar soluzzjoni. Għandi kummenti ħorx nagħmel dwar din il-kwistjoni. Bħalissa jidher li hemm ħafna programmi, wis programmi wanijiet. Aħna qegħdin nippruvaw nużaw l-istess fondi għal mezzi wanijiet differenti. U dak li jinkwetani u jħassibni huwa li hemm nuqqas ta' disabilità. Huwa diffiċli biex nifmu eżattament li ma fondi ġiġu ntużati biex nappoġġaw li ma għanijiet. Għandi mistoqsija partikolari u koll. ċini rabta bejn il-fondi Ewropej uh, soċjali differenti u il-fond tal-intrapriża Ewropew? Jiena naħseb li dak li għanna unek u dimna hija inizjattiva interessanti biex titratta il-qatt. Iżda ma nistax nifhem bisħieħ kif din tista' taħdem. Kif suppost taħdem. Tilet kumment. Dan għandu x'jaqsam ma mal-IGF il-Fond eh, Ewropew għal Globalizzazzjoni. Kif għal is-Sur Uri? Aħna għandna xi diffikultà biex nifmu il-proposta tagħkom. Aħna xi ftit sorpriżi wkoll. Aħna ġa għandna politika agrikola ġeneruża ħafna ħafna strumenti li appoġġawha u allura għalfejn għandna bżonn nużaw il-font eh, tal-aġġustament tal-globalizzazzjoni. Din l-inizjattiva qed tgħin biex toħloq sitwazzjoni imħawda ħafna. Dak li qegħdin naraw hu li ċertu strumenti qegħdin jiġu ntużati għal anijiet mihomx trasparenti bisħieħ u lanqas ma huma konsistenti. Irridu nassiguraw li konna għodda konsistenti biex nippruvaw nilħu għanijiet partikolari. l-anijiet għaw l-anin tal-IGF tiġu imwarba, ser jiġu imwarba għaliex memx bizziet flus biex nilħu eh, riżultati tajbin f'dawn l-oqsma ewlenin. Oriġinarjament, il-Parlament Ewropew mhux daqshekk entużjast dwar din l-idea u ma naħsibx li ser jappoġġa jew jilqa' din il-proposta fil-portafol tiegħek suġġerejtu wkoll li kien hemm bżonn biex nħelsu mill l-ostakli fis-su uh, intern. Issa, għandim mistoqsija dwar dan li jena għajem fil-plenarja. Xtaqt nsemmija fil-plenarja ma ma kellix biżjed ħin, miex l għal darbiet nsaqsi din il-mistoqsija. Qed tippjanaw bħala parti mill-grupp program ta' ħidma tipjennaw li tiverifikaw li ma xogħlijiet huma l-iktar meħtieġa fi stati membri differenti? Din taf tkun importanti fir rigward ta' ċittadinanza. Sambat fir rigward ta' leġizlazzjoni tal-komunità, professjonijiet li huma marbutin ma dawn l-osma mażula ser jittieħdu konsiderazzjoni, grazzi. Se nisimgħu moment is-Sinjor Steinrich u mbagħad is-Sur Andor. Sur Komissarju, inti fl-introduzzjoni tiegħek referejtu ukoll għal-ġimgħa li għaddiet u l-pakket tax-xogħol li kien ippreżentat il-ġimgħa li għaddiet u hemm ukoll il-qasam għal dan il-regolament il-ġdid u għal u inti eh, tkellimt ukoll fuq l oires u xandu jiżid mal-jures fil-fatt jiena naħseb li bħala rapporter għal bidla soċjali diġa' tkellimt ħafna fuq il-subijiet fil-qasam tal-ħaddima li fil-fatt jippruvaw jgħinu dawn l-istati membri li għandhom problemi fil-qasam tax-xogħol. Jiena naħseb li fl-opinjoni tiegħi dawn mhumiex miżuri vertikali. Nista' naħseb fil-fatt ferba stati membri li huma affettwati f'dan minn dawn il-miżuri u jiena kif ittilkom naħseb li mhux dejjem ikun possibbli li dan il- il-pis amministrattiv nirrestrinġu għal pajjiżi. Jiena naf fil-fat xetnejt maħabba li aħna aħna ġermani pajis federali u nafu li din il-pis amministrativ mux dejjem nkunu rridu nistaw anzi neskludu. Nishtaq nkun naf eżattament fuq il-mobilta Ewropea tal-ħaddima, kif tista' tiggarantixxiha din għal-ġejjini u jiena nixtieq ukoll li nsaqsi mistoqsija dwar dak li nitqalet mill nintqal fil-fatt ma' Sinjura Schroeder dwar is-sekondar tal-ħaddima. Il-kontroll fil-fatt naħseb illi naqbel jien ma' Sinjura Schroeder, jien kemm il-darba kontra fi Franza u anka fil-Ġermanja, mort ukoll posti ta' kostruzzjoni fejn aħna nafu li għandna problemi bil-kontroll anka ta' dawn il-letterbox companies. Aħna fil-Ġermanja per eżempju hemm nies li qasbis jafu kif għandhom ikun għandhom jikkontrollaw dan kollu mill-att U jiena naħseb li dan il-kontroll anka f'dak li għandu xaqsam eh, dokumenti tal-assigurazzjoni u dokumenti tal-sigurta soċjali, dawn hemm bżonn li nikkontrollawhom u jiena naħseb li rridu nagħmlu ċara illi dawn il-ħaddiema illi eh, imorru f'pajzi oħrajn tal-Unjoni Ewropea sabiex jaħdmu ikunu jridu rridu jkollhom il-possibilità sabiex ikunu jistgħu jitkellmu ma' dawk illi għandhom bżonn jitkellmu ħalli jkollhom il-garanzija tas sigurtà soċjali pereżempju jew tal-assigurazzjoni. Għandna fil-qasam tal-kostruzzjoni nafu li għandna bżonn ta' iktar kontrolli u mhux kontrolli eh, skont il-bżon, Jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm kontroll kemm fil-pajjiż li jkun qed jibgħat il-ħaddiema, fil pajjiżi li jkun qed jilqahom u fil-pajjiżi eh, fuq il-livell Ewropew ukoll. Jina naħseb ukoll li f'dak l għandu xaqsam eh, il-ħtiġa tal- eh, pagi minimi naf li jinti għaraf din il-tiġa speċjalment tal-Ġermanja, nixtieq ringrazzjak u naħseb li dan huwa għodda tajba ħafna ta' kif aħna nistgħu niġġieldu kontra l-faqar. Però jiena naħseb ukoll li l-Kummissjoni diġà provat timplementa ċertu miżuri anke f'dak li għandu x'jaqsam it-tariffi u l-pagi minimi. Jiena però naħseb li hawnhekk hawn daqsxejn ta' konflitt u nixtieq li anke dwar dan il-punt inti taħdem daqsxejn iktar fuq il-pagi minimi kif ukoll fuq l-standards tajbin illi aħna nixtiequ li jkunu dejjem irrispettati. Ningrazzjaw. Euh, monsieur le commissaire, je vous propose de prendre des... Commissario, tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet għaliex kull persuna saqsiet ħafna mistoqsijiet. Unbat għanna Sur Falber, Sur Christensen fuq il-lista tiegħu xi ħadd ieħor, Signora Dali. Unbat nara il-lista tal-kelliema. Kummissarju. Sar nipprova nirrispondi. Mista' jkun mistoqsijiet nipprova mandum xta' skemm dam qabel biex nippermetti li jkun hemm iktar ħin għal kelliema oħrajn iktar tajt. Jiena nemmen li ħafna mill-pakkett tal-impjigi huwa prattiku u hemm pjanijiet marbuta ma' dan mod partikolari fuq tliet setturi u fuq l-użu traineeships aħna talbu għal um, konsultazzjoni li nisperaw li jissir sal-ħar ta' din is-sena meta aħna nfuka fuq dawn it-tliet setturi miex se tkun xi ħaġa esklusiva, ovvjament li, l-ISF u inizjattivi oħrajn mhomx marbutin biss li najdu li aħna għandna evidenza analitika li f'dawn it-tlet setturi ser jkun hemm iktar xogħlijiet. Um, per eżempju, il-green eh, sector ser jizdiet fis settur dinji, eh, fl-ekonomija dinji, iżda rridna nassiguraw dan permezz ta' investiment tajjeb u u kapacitajiet tajbin biex begdin il-trasformazzjoni toffri iktar xogħlijiet fid-dinja fl-Ewropa. U għal stant, dan pjanijiet tazzjoni flimkien ma' kooperazzjoni tajba ma' l-portafolli eh, relatati ma' l-ambjent eh, u s-saħħa ma' l-Komissarju Dalli. Dawn it-tip ta' kooperazzjonijiet għandhom jiġu żviluppati permezz ta' dan l-approċċ u naħseb li flip l-implementazzjoni aħna ser nkunu nistgħu nikkooperaw tajjeb ħafna. E dokument mhux wieħed esklusiv fis-sens li dan mm, mhux ser jipprevjeni ah, inizjattivi futuri jiena nemmel li meta nitkellmu dwar riforma tal-suq tax-xogħol dawn huma marbutin ħafna ma' riformi li jiseħħu ġewwa l-istati membri u spiss dawn ir-riformi jirrispondu għal eh, situazzjonijiet marbutin ma' kull pajjiż u mhux neċessarjament mal-sitwazzjoni Ewropea u għal darboħra ser jkun hemm ħafna diskussjonijiet fuq il-pakket wara li il-Parlament u il-Kunsill jiena ser nitkellem mal-Nisjaba Soċjali il-Kumitat tal-Impjigi u f'Settembru ser jkollna konferenza dwar l-impjigi ġewwa l-Ewropa fejn mhux biss dimensjonijiet analitiċi prattiċi jiżdu diskussi iżda wkoll proposti oħrajn ikunu jistgħu jsiru għall implementazzjoni aħjar. Din dan mhux eżattament ismim tal-proċess iżda ikolli ngħid li dan huwa il-bidu ta' approċċ ġdid, perjodu ġdid għall-Ewropa. biex bekk l-Ewropa toħroġ mir-reċessjoni u il- il-qat oli li għaw. Dwar eh, l-IGF. Miex biss dwar l-agrikoltura, Signora Bauer, din issa hija prezentata b'approċċ ġdid li hija komprensiva u komprensiv u inklusiv u ġew marbutin xi eh, xogħlijiet ma kienu hemm qabel bħal pereżempju l-bdiewa E, dak li jitratta il-bdiewa e, il-xer tagħhom huwa limitat, dawk li mhumiex bdiewa il-xer mhuwiex limitat e, fil din il-proposta il-ġdida tal-IGF u jiena nispera dan l-approċċ ikun aċċettabbli fl-aħħar mill-aħħar kifet iktar kmini fl-ħar mill eh, aħna nistaw naraw eżattament xini l-aħjar għazla biex nżommu il-funzjoni eh, fundamentali ta' l istrument li jkollna kapacità li nrispondu għal lej situazzjonijiet mhux mistennija permezz tal-fat eh, li għalqu kumpaniji ehm, Eh, fil-bija tal-kontinent il-qat li qegħdem qed jiżdied f'ċertu postijiet partikolari u jiena nemmen li dan huwa importanti ħafna jridu nżommu il-funzjonament u l-kapaċità biex kunu nistgħu nejnu u naraw eżattament xinu l-aħjar arranġament f'dan il-każ. Dwar il-paga minima hemm kontradizzjoni, hemm kontradizzjoni probabbilment fil-prattika fil-pajjiżi tal-programm, f'pajjiżi fejn hemm eh, kriżijiet eh, tal-tant kbira l-kriżi li aħna ilna ma nesperjenza għal żmien twil. Jiena nispera li l-każ tal-Greċja mhuwiex wieħed tipiku iżda wieħed eċċezzjonali u anke fil-każ tal-Greċja aħna kellna l-kapaċità li nżommu ehm, paga minima ġewwa l-Greċja u fid-diskussjonijiet ehm, rigward ta' dan is-suġġett mhux kulħadd ħaseb li il-paga minima ġewwa l-Greċja għandha Jiena diskutejt dan ukoll mal-imsieħba soċjali Grigi ġewwa Ateni u jiena nispera li wara il- il-bidla l-istess approċċ ikun jista' jiġi applikata l-istati membri kollha, issa diffikultà hija li għalissa il-problema mhijiex waħda eh, ta' inkonsistenza biex napplikaw il-prinċipji tal-paga minima f'pajjiżi differenti, iżda l-problema hija li bil-kunċett tal-dvalutazzjoni interna, zvalutazzjoni interna, eh, il-kwissjoni għad diffiċli rispondu fil-Unjoni Monetarja fejn il riskju finanzjarju mhux maqsum indaqs. Jiena naf li nistgħu niddiskutu fit-tul Eh, u l-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali jiena nista' ngħid sempliċement li aħna wasalna din il-proposta permezz ta' ħafna diskussjonijiet kellna eh, provaw insibu il-bilanċ tajjeb b'mod li dan ikun applikabbli wkoll fil-prattika u din kienet il-konsiderazzjoni ewlenija tal-proposta li tistgħu taraw u jien nirċiv l-kommenti minna naħa tagħkom għaliex rridu diskutu kemm fil konsil kif ukoll fil-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju ma rrispondix għal żewġ mill-mistoqsijiet tiegħi jħed u għadwar il-partnerships transkonfinali u l-mistoqsija l-oħra kienet dwar il-postings tippermetti li nieħu li tlet kollegi l-oħra li fadal jekk ikun hemm biżejjed ħin ikollok opportunità biżewġ mistoqsijiet tiegħek. Eh, L-Onorevoli Christensen u Sur Faber. Grazzi jena nishtiq ehm, kompli fuq dak li għal sur Hughes brabta ma' regolamentazzjoni Monti 2. Jiena ċert li prova jintlaħa l-aħjar bilanċ, iżda l-problema hija li huwa diffiċli ħafna li nsibu l-aħjar bilanċ bejn is-regoli tas-suq intern u drittijiet fundamentali. Il-Kummissarju għal ġewwa Strasburg li m'għandux ikun hemm regolamentazzjoni eh, Ewropea dritt tal-istrajk, iżda nikkonfermaw ukoll li dritt tal-istrajk ma jistax ikun ristritt U għalda stant kif tista' twas daħħal eh, tribunali tal-impigi f'Monti tnejn. Dan ifisser li dan se jingħata priorità ikbar eh, mill-dritt għall strike U x'ser nagħmlu fir ta' konflitti bejn il-ħaddiema u min iħaddem min xitnajt li din kwistjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun kwistjoni tal-Istati membri miżuri kollettivi jaqgħu fiħdan il- eh, ir-responsabilità tal-Istati membri għalfejn ma spajtux il imsieħba soċjali li x'dawn huma responsabbli fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tal-impjiegi l-impressjoni tiegħi hija din li dak li tiġi suġġerita hawnhekk ser imur kontra regoli tal-ILO u wkoll kontra id-deċiżjonijiet tal-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem. Għaliex huma jinterpretaw id-dritt tal-istrajk mod differenti. Kien hemm eh, tentattivi biex insolvu dawn il-kwistjoni, iżda jidher ħajdaħlu f'mod it-tnejn problemi serji. Issa naddu għas-Sur Fabr u is-Sinjura Dali. Jiena għandi għadta mistoqsijiet fil-qosor. Inti temmen li pakket li għadek kem prezentajt ser jgħin jina ma nemminx dan. Tini mistoqsija, għalfejn l-Unjoni Ewropea ma tiddefendix lila in-nifisa u l suq tagħha kontra importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi fejn hemm pagi baxxi, trattament ħażin tal-ħaddiema, eċetera. Kif tista' l-Istati Uniti timponi ehm, ċertu prassi kont kontra dawn il-prodotti. u kol, kif tista' tispjega li fl-Unjoni Ewropea hemm dawn it-tax havens? Fir-rigward tal- paga minima. Dan huwa minnu li fil- qasam soċjali l-istati membri se issa ser jibdew għajmu l-punt ta' sussidjarjetà u lan tagħhom huwa li jżommu li kim se vantaġġ komparabli li trade unions uh, dwar trade unions uh, eh, iżar u iktar tajfa. Inti semmejt id-dritt għall strajk Repubblika Ċeka u l-Ungerija il-liġijiet li jiġu preparati li nirrimitaw dan id-dritt aħna ġewwa Strasberg nikkritikaw sitwazzjoni ta' drittijiet tal-medi tal-niedem. E, iżda e, u iktar ma jkun il-bot il-pajjiż iktar inkunu gravi fil-kritika tagħna. Iżda mbagħad meta tiġi xi ħaġa ħażina fil-gwatt ta' drittijiet tal-niedem fl-Unjoni Ewropea aħna nibqgħu ta' grazzi. Euh, Madame Karima Deli, et puis ensuite je vous poserai une petite question, monsieur le commissaire. Madame... Et signora Dali, batu nimstoqsija jena. Grazzi. Jena grata li il-Kommissjoni issa għat t-prova twassal għal eh, greening tal-ekonomija. Na ma sanniex imma għadin nersu l-hemm Ettu fil-dokument ta'kom, Iva, aħna għanna bżon ninvestu f'enerġija, rridu nizviluppaw taħriġ għal teknoloġija favur l-ambjent u dinja ġaġa tajba dinja tranzizjoni ambientali li rridu naraw. Iżda l-Kummissjoni jidher li mhijiex kapaċi toħroġ b'risposti għal ħaddiema iktar anzjani u dawk li huma inqas imħarġa tgħid li jridu ehm, jadattaw ruħhom iżda dan mhux biżejjed il-xogħlijiet eh, green jobs għandhom ikunu għal kulħadd u ma nħallu lil ħadd warajna. Tini punt, eh, meta nitkellmu dwar il-green jobs, l-ewwel net tidu tenfasizzaw xogħlijiet deċenti mhux li jistgħu jiġu riallokati x'imkien ieħor, dan huma xogħlijiet ta' kwalità. Ġifieri, irridu intejbu il-sigurtà eh, fuq il-post tax-xogħol ser toħolqu strateġija uh, Ewropea għal sigurtà fuq il posta tax-xogħol u flessibilità fuq il posta tax-xogħol. Il-Kummissjoni qiegħda promuovi flessibilità interna biex in-nies ma jistkeċawx minn xogħolhom biex in-negozji tagħna jibqgħu kompetittivi qed tippromovu s-sigurtà tax-xogħlijiet ukoll ma tajjeb ħafna problema hi jekk il-Kummissjoni qed tilmenta dwar l-ispejjeż ta' kontratti um, ehm, open-ended u tgħid li hemm problema għal suq ta' xogħol u id-differenza bejn uh, eh, kontratt uh, eh, uh, eh, fiss u għat ta' kontratti żgħar Jina grata issa li l-Kummissjoni fl-aħħar rikonoxxiet il-fatt li ċertu nies ma jistawx jgħixu sew mod diċenti fuq il-paga li għandhom. Tkellimna dwar paga minima ġewwa l-Ewropa fejn f'ċert postijiet fejn m'hemm xatt din hija xaġa tajba iżda irridu ngħidu wkoll li l pagi minimi għandhom ikunu flessibbli meta jiġu sviluppati u ma nix ninsew eżattament xi tfisser eh, standard ta' xien diċenti u minimu u li garantixxi ħajja tajba ċittadini kollha tal-Ewropa. Tieni punt, qed tippromovi wkoll paga minima għal kull settur din tkun idea tajba biex noħol u iktar xogħlijiet iżda qed twaslu għal riskju ikbar għax ser ikun hemm iktar kompetizzjoni bejn il-ħaddiema u jiena naħseb li din hija xi ħaġa perikoluża ħafna. Hemm kwistjoni oħra importanti ħafna f'soċjetà tagħna u se nalaqgħu din hija kwistjoni ta' żgħażagħ. Din hija xi ħaġa ovvja. Din hija l-garantija għaż-żgħażagħ fl-2012 charter għal taħriġ ta' kwalità. Tajjeb, iżda rridu naġru iktar f'dan ir-rigward. Irridu nimponu dan fuq l-istati membri u din ser tkun l mistoqsija tiegħi kif nistgħu nimponu dan fuq l-Istati Membri. Grazzi. Um, merci. Moi, je veux pas, à ce stade, rentrer dans le... le, le... Tajjeb, f'dan l-istadju jiena ma nistax nidħol fid-dettalji tad-dibattitu dwar kull parti tal-programm li għanna qoddimna li s-ser ikonna opportunitajiet Fl-aħħar pakket ta' impjiegi kena ħafna opportunitajiet u ser ikollna aktar opportunitajiet biex nindirizzaw id-dibattitu li jintom bdejtu dwar is-salarju minimu kemm huwa meħtieġ. Iżda nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa partikolari li diġà semmejt. Imma ma kontx naħseb illi hija parti mir-roadmap tagħkom. Għal pjantazzjoni tal-Kummissjoni li jmiss. U dan huwa dwar ir-rabtiet ma l jellow. Hemm żewġ aspetti f'dan ir-rigward. L-ewwel nett x'kundizzjonijiet il-Kummissjoni diġa' hija persuna legali u fil-ġejjieni ser tkun firmatarja għal konvenzjonijiet tal-ILO nistgħu nimmaġinaw. U frabta ma dan ukoll ser tagħmlu dwar l-istati membri illi mhux ser jirratifikaw dawn il-konvenzjonijiet illi għandhom ħabta ma jirratifikawhomx. Fl-aħħar nett, kif ser twieġbu għat-talba tal-Parlament illi la jello ikun rappreżentat fiħdan it-trojka? Meta aħna niddeċidu illi ċerti pajjiżi għandhom jitpoġġew ta' sorveljanza. Għandek għaxar minuti, kummissarju, biex twieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha. forsi tista' semmi il-punt li s-Sinjura Steinrock qalet li ma kisbitx tweġiba dwaru. Iva, nixtieq nibda biż-żewġ punti illi ma nsejtomx imma bistom sfortunatament il-kapacità transkonfinali tal-ISF u strumenti finanzjari oħra. Isma niftit, l-antana huwa l-intejbu dawn l-opportunitajiet transkonfinali fiħdan l-ISF. Għedin naraw aktar referenzi espliċiti meta mqabla ma li modi jekk taħseb li hemm xi limiti mhux meħtieġa jew mhux ġustifikati fl-ISF jew fl-istrumenti finanzjarji l-oħra. Ejjew niddiskutu dan il-punt f'termini konkreti għaliex ovvjament dan imur kontra l-anijiet tagħna. Aħna irridu nagħmlu l-almu tagħna biex niffaċilitaw kemm jista' jkun il-kooperazzjoni u l-impjiegi transkonfinali. Dwar dawk l-ekk imsejħa limiti fil-proposta tal-sekondar tal-ħaddiema u dak li jikkonċerna il-mistoqsijiet settorjali l-istati membri huma liberi illi jibnu aktar fuq dak li qed nipproponu aħna. Per eżempju, il-liabilities konġunti għandhom jiddaħlu fl-industrija tal-kostruzzjoni dan għandu jiġi applikat kull imkien, hekk nemnu aħna, imma l-istati membri uħut minnom diġa għandhom regolamenti li morru li l minn dan is-settur biss. Dwar il-parti marbuta mal-monti tnejn, l-Onorevoli Christensen semma dan hawnhekk għandna konflitt dwar id-dritt fundamentali tal-ħaddiem, id-dritt tal-istrajk u id-dritt fundamentali illi fuq huwa msejjes is-suq uniku. Ilu msejjes sam il-bidu tal-Komunità Ewropea. U ta' bilħaq memx għalfejn ikun hemm kompetizzjoni xi supremazija fost dawn iż-żewġ drittijiet. Dawn kienu il-bażi ta' din il-proposta dawn għandhom jikkumplementaw lil xulxin fis-sitwazzjonijiet veru propja. Id-dritt għall-istrajk huwa bħal tip ta' garanzija biex ngħidulu hekk. Huwa marbut ma' sitwazzjonijiet attwali fil-kontest tal-dinja tax-xogħol u wieħed mill-oqsa huwa l-libertà għas-servizzi jew il-libertà għall establishment Għanna għandu jkonna mekkanizmu illi servi biex nevitaw il-konflitt u nizguraw illi jekk ikun hemm konflitti anke kif regolamenti aħjar dawn jitranġaw b'mod aħjar, f'kooperazzjoni aħjar. Jekk il-pakket jew x'inizjattiva oħra tal-Kummissjoni għandhom xi ħarsu aħjar is-suq Ewropew dwar dan il-punt jiena nemmen illi din hija stqarrija illi għandna noqogħdu attenti kif namministrawha. Jekk naraw il-bilanċ tal-kummerċ fl-Ewropa, jekk inneħħu l-enerġija u risorsi naturali, naraw illi huwa bilanċ pożittiv ħafna. U għalhekk l-Ewropa m'għandix problema kbira biex tpoġġi l-prodotti tagħha fiswi oħra. Għandha rabta bilanċata tal-kummerċ mal-pija tad-dinja anke jekk inqisu l-enerġija u r-riżorsi naturali. Madana kollu, jiena iva naqbel illi Irdu nkunu aktar realistiċi fil-abtit tagħna mal-bqija tad-dinja, imma mhux permess tal-protezzjonizmu. Irridu pereżempju niżguraw il-drittijiet soċjali, il-protezzjoni soċjali jittejbu fil-pajizi l-oħra, jittejbu fil-pajizi l-oħra ta' kummerċ tagħna, l-imsieħba tagħna u għalhekk fil-proċess tal ġewxrin rajna li kien hemm ħidma kbira u konklużjonijiet tajbin biex nistabilixxu protezzjoni soċjali aħjar, standards aħjar tal-saħħa u sigurtà tal-ħaddiema u dialogu aħjar mal-imsieħba strateġiċi tagħna. L-aħħar deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-xiri pubbliku wkoll għandatejn biex ikun hemm approċċ aktar realistiku biex niżviluppaw dan kollu. Din kienet proposta illi saret mill-Kummissarju Barnier. Għalek, uħut minn dawn il-problemi illi semmew, ovvjament, huma marbuta ma' kompiti ta' kummissarju oħra, l-kummerċ, su intern, stazzjoni, Jena naħseb f'dawn is-setturi kollha kien hemm progress, jista' jkun hemm xi dibattitu leġittimu dwar eh, sa ma punt, blima veloċità sar il-progress imma dan għandu dawn il-problemi għandhom jitqajmu ma' kollegi oħra. Issa dwar il-pakket jekk iwġib il-kussjoni marbuta mal-ħaddiema li għandhom ċertu għabiltajiet, iva rridu nindirizzaw dawn il-kategoriji wkoll, imma irridu naraw x'inhu l-qofol tal-problema. Bil-ħaddiema anzjani għandna s-sena Ewropea għal tixi ħattif u għanna u mux biss impenji imma u kol proposti konkreti ma fi rigward ta' situazzjoni attwali ta' suq ta' xol il-kategorija tal-ħaddiema anzjani miex il-problema palissa. Rajna illi anka fil-krizi, f'dan il-periodu tal-krizi, rata ta' impiegati fost l-anzjani baqat tizdiet. Irridu nejnu li l-ħaddima li mandomx ta' sekka bil-tajiet biex jitlu fil-suq ta' xol u jiksbu għabil tajiet aħjar ma jek naraw Is-sitwazzjoni reali tas-suq intern mhijiex il-kategorija ta' dawk blanqas ħiliet blanqas abiltajiet illi ġiet melquta l-aktar, imma il-kategoriji medji. Għanna dan il-polarizzazzjoni tas suq tax xogħol u rajna li l-iktar telf ta' impjiegi sar fil-kategoriji medji u hemmhekk irridu nagħmlu l-isforzi tagħna, neħtieġu strateġiji wkoll viżavi l-kategoriji l-oħrajn. Imma meta nitkellmu dwar l-aġġornar tal-isforzi, titjib tal-istrateġiji tagħna, irridu naraw fejn huma il-problemi il-ġodda, il-problemi l-aktar serji. Sinjura Deli, jena naqbel miegħek dwar is-saħħa u s-sigurtà, aħna qegħdin naħdmu biex ikollna strateġija ġdida, imma L-ewwel ħaġa rridu intemmu evalwazzjoni li għandna. Aħna nedejna kampanja ta' saħaw sigurta fi Brussel flimkien mal-Aġenzija ġew Bilbaw jina stajt nejt illi l-ewwel aħna rridu ntemmu din l-evalwazzjoni imma fl-istess waqt irridu inħejju il-kontenut ta' strateġija possibbli ġdida u jina napprezza ħafna jekk intom tkunu tistgħu tgħidu tgħinuna biex tidentifikaw elementi ewlenin għal strateġija possibbli fuq medda twila ta' żmien. Garanzija u kol sejra tiġi diskussa għada mill-ministri, ser ikun hemm il-laqabskom formali f'Danimarka. Aħna ser nkunu fl-imkien ma' pervanx beres hawnhekk biex niddiskutu dwar l-Use Guarantee mal-Ministri u nittama illi naslu għal konklużjonijiet prattiċi matul dan il-proċess. Dwar ir-rwol ta' l-ILO, jiena u kol kont involut mod personali u flimkien ma' DGM f'kooperazzjoni b'modi differenti, per eżempju riċerka konġunta ma' l-ILO dwar il-Green Jobs biex nizviluppaw l-inizjattiva tagħna li għaparti mill pakket tal-impjiegi li aħna prezentajna flimkien ma' segretarju ġenerali Somavia f'Novembru li għadda f'Ġinevra. Il-Kummissjoni f'komunikazzjoni tal-2008 diġa stidnet l-Istati membri biex jirratifikaw. U għalek, issa l-affarijiet jinsabu f'idejn l-Istati membri imma dan sejjer nindirizzaw u sejjer nabbat naġġornakom dwar il-proċess Is-servizzi tiegħi ser iniedu studju dwar din il-kwistjoni dal-waqt u jiena ser naqsmu magħkom hekk kif aħna nispiċċaw l-analiżi tagħna. Grazzi tassew. This is obviously a point for the structural uh, dialogue we have. Uh... Dan huwa l-punt ta' dialogu strutturali li għandna aħna wkoll tgħid il-President. Grazzi tassew. Nittama illi Aħna nessinna nikontribwixxu għat weġiba tal-Parlament u ser nistennew. Illi programm għasana sena d-dieħla tagħkom jibda jaħdem. Nisabu għana illi nikorrispondu ma'kom mod bilaterali u anke fiħdan dan il-komitat. Grazzi. Grazie. Okay. Then see you tomorrow. Then. See you tomorrow. Okay. You're, Bye. you're flying tomorrow morning? Or no, I'm flying tomorrow. Already? Okay. Flying I'll be there tomorrow morning. Bye. Bonjour. Allez bien. J'ai changé la liste de vote. Euh, j'ai changé la liste de vote. Il faut que tu me refasses une conclusion. Euh, chers collègues, si vous voulez bien vous réinstaller, je vous propose sans... Eżis kollegi, ħodu postkom għal darbohra. Għalix għanna ħafna punti fuq l-agenda, l-lum wara nofsenar, ma għannix għalfejn it-telfu l-ħin. Anke jekk għanna biss nofs il-kellima li jinsabu għawnek, sa' nibdew bis-surbege. Nishtiq nir-ingrazzjaħ tal-li ġi maħna għawnek tal-li ma' hawnhekk biex jirrappreżenta l-Kumitat tal-Budgets dan id-dibattitu għalina huwa importanti immens il-qafas finanzjarju multianwali għall-2014-2020. Kif il-kol tafu, il-Kumitat tagħna ser ikollu iressa opinjoni dwar dan is-suġġett aħna tħanna fażi ġdida għaliex il konsil tal-Affarijiet Ġenerali ser ikun qed jivvota blokk wara blokk dwar din il-kaxxa tan-negozjati hekk kif nimsejħa. U il-kuntatti fost ir-rapporters li bejnietom jistaw jimlew kamra kbira daqsdin jekk aħna jisu rapporters kollha mill-kumitati kollha l-bażi legali u l-qafas finanzjarju. Attwali huma qegħdin juru xi tħassib dwar il-veloċità tan-negozjati fil-Kunsill meta mqabbla mal-veloċità tan-negozjati tal-ħidma tagħna stess. U għalhekk dan huwa l-aħjar waqt biex aħna nagħmlu din il-laqa u mingħajr ma nkompli nżid aktar nixtieq ngħaddi l-kelma lis sur Bege sabiex jgħidilna x'inhuma l-affarijiet bħalissa U fejn jinsabu negozjati mal-Kunsil palissa dwar politika tal-koezjoni din se niddiskutu għada. Kif il-kol tafu kulħadd jaf dan il-kumitat talab li jkun kumitat assoċjat f'din il-proċedura. Għadna ma ħadniex eh, id-deċiżjoni, ma ċefejniex id-deċiżjoni mill-buro dwar din it-talba tagħna, imma hekk jinsabu l-affarijiet bħalissa. Aħna naħsbu li fil-kuntest attwali l-impatt soċjali f'kull stat membru l-impatt tal-kriżi imma koll tal-pjanijiet illi eh, pajizi jeħilsu mid deficits u jkollhom irkupru tal-finanzi tagħhom aħna nħossu illi għandha tingħatanna l-opportunità illi ngħidu x'isir bil-fond strutturali għaliex jekk naraw x'inhu nkluz fil-qafas ġenerali tagħna. Naraw illi hemm miżuri illi kopru ċertu fondi tlieta b'mod partikolari l-kooperazzjoni interreġjonali, fondi strutturali u l-Fond Soċjali Ewropew. Iżda, Apparti dawn, aħna qegħdin nasbu dwar il-kondizzjonalità makroekonomika, ir-reġuni intermedji, illi ser ikollhom impatt kbir fuq l-applikazzjoni tal-fond soċjali. U għalhekk, mhux qed nistennew li inti tagħmel xi ħaġa illi ma taqax taħt il-kompitu tiegħek, imma jiena xtaqt nitkellem dwar il-kuntest ġenerali u għaliex inti qed titkellem hawn nifdan il komitat inti m'intix membru. Biex ngħidilkom x'in il-perspettiva ġenerali tagħna f'dan id-dibattitu. Dan għaliex aħna issa binna dwar iċ-ċifri u meta niġu għal-vot aħna mhux ser indaħlu ċifri illi jistgħu ixeklu negozjati tal-budget lilin minn dak li diġa deċida l-Parlament meta huwa approva il rapport Għalhekk hekk jogħġbok, Onorevoli Böge. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Äh, Grazzi ħafna, Signora President, u eżis kollegi, nselmilkom u ringrazzjakom ukoll il-kollega Is-Sur Kalfin suppost li kien co-rapporter jisem il-Parlament Ewropew dwar il-qafas multianwali finanzjarju kellu jkun hawnhekk iżda ma setax ikun għawek maħna, intom tafu li għabbażi ta' trattat ta' Lisbona, ħna ninsabu f'sitwazzjoni pjuttost differenti kif eh, konna fis-sena id-darba li għaddiet meta wasanna negozjati tal- għafas multi annwali finanzjarju, intom tafu li jissa grazzi għal trattat ta' Lisbona sistema hija differenti ta' ftejjim u ta' negozjati u jekk aħna fil-fatt issa naslu fil- fl-istadju fejn aħna rridu naslu fil- U aħna rridu naraw li anka skont l-artiklu 312 aħna l-istituzzjonijiet kollha għandhom id-dmir li jikkoperaw kollha bejnietom ħalibek il-proċedura timxi tajjeb u timxi b'mod illi huwa skont il-proċeduri imma ta' kif naħdmu. Jiena naħseb illi grazzi għal prezidenza tal-Polonja u grazzi għal prezidenza u wkoll aħna rnexxilna eh, minn laqgħu it-tim ta' negozjati li eh, ħames persuni li huma membri ta' dan il-tim ta' negozjati għanna ġalluk diħan Dehaner, Lana Jensen, pala rapporter tal- tal-allokazzjoni um, propju mbagħad konna briefing ukoll mal-trio tal-presidenzi kif ukoll ma' rappreżentanti oħrajn sabiex aħna nkomplu negozjati aħna bħalissa qegħdin nistennew li dan it-tim ta' negozjati li diġà iltaqa' darba matul presidenza Pollakka jkun jista' jattendi għal laqa' informali fil-Kunsill u naħseb li dan ħajaffettwa wkoll mod ta' kif ħajimxu n-negozjati fil-Kunsill Ewropew f'Ġunju. din raġuni importanti li aħna naslu għal deċiżjoni u pożizzjoni f'waqta. Intom tafu li aħna bħala parlament aħna għandna issa il-possibilità li qabel ma l-Kommissjoni toħroġ il-proposti aħna nkunu nistgħu flimkien mal kumitati tal-Parlament niddefinixxu l-pożizzjonijiet tagħna aħna dawn adottajnihom b'maġġoranza kbira fil-Parlament u dan il-mandat ta' negozjati għal darb'oħra reġa' kien implementat. Aħna nafu wkoll li aħna fil-prinċipju anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kriżi finanzjarja u budġetarja li għandna bħalissa aħna nafu illi minħabba il-, -il trattat ta' Lisbona għanna ikonna il-mezzi ħalli sa' s-sena 2013 jistaw waslulna għal surplus ta' 5%. Fil-fatt jina nishti illi intom u ukoll fil-prioritajiet negattivi illi mhumiex ħajkunu daqshekk eh, meqjusu fil-fatt aħna għandna kollu stqarijiet fuq l-Aġenda 2020 u anka fuq l-orientazzjoni l-ġdida tal-politika budġetarja l-ġdid u anka ħajkun hemm ukoll 3% tal-BN tal-prodott uh, gross domestiku fil-fatt illi qed nitkellmu dwar u anke f'dak li xaqsam il-politika tal-iżvilupp aħna qegħdin nitkellmu fuq 0.7%. U dak l- mill-inqas l-erba' stati membri u għal raġuni aħna nafu kol li għanna namlu ħafna xogħol f'pajjiżna u niftakar ukoll anke meta konna wasalna l-politika ta' koeżjoni li aħna kellna ħafna flus xinħassu minnaħa tal-istati membri u kellna bosta problemi dak iż-żmien anke dwar il-likwidità. U għadin raġuni aħna rridu ndiskutu bosta eh, soluzzjoni u alternativ li għanna dispożizzjoni tagħna u jiena nixtieq ngħid ukoll li jekk ikun hemm Maħabba li aħna nafu li kien hemm tmien stati membri li jixtiequ jineħu fil-fatt il-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropea, irritu naraw illi din qiegħda tmur kontra tal-Parlament u aħna dejjem konna nafu li f'dak l xieqsam l mobilizzazzjoni u l-implementazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ftit snin aħna dejjem rajna illi kellna il-mezzi li kienu disponibbli u aħna l-antana dejjem kien li naraw li nġibu dawn iż-sorsi minn sorsi oħrajn fl-istess budget Ewropew. U aħna provajna noħduhom ukoll mill-mezzi u l-fondi li kienu disponibbli mill-Fond Soċjali Ewropew. Ġifiri aħna qed ħafna x'namlu minħabba li aħna naturalment irridu eh, nuru illi dawn il-prioritajiet li ktar xirqa jkunu implementati fl-istessini dan il-fond ikun jaħdem tajjeb. Għana naħsbu kol li kien hemm inizjattivi minn l kummissjoni wkoll fil-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, dwar il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, dwar il-qatt ta' żaza, u aħna nafu li fit tmien stati membru għall-menu għandna nimplementaw dawn il-programmi operattivi dwar dawn iż-żewġ problemi importanti ħafna, naħseb li dan huwa importanti ħafna u huwa meħtieġ iżda rridu naraw iżatt dan xi jfisser għal negozjati leġislattivi għal sena 2014 u jiena hawnhekk nixtieq illi nara li konna dan transizjoni tajba li matul il-negozjati aħna ma nistawx nwaqfu l kunsil mill-li jizviluppaw il-pozizjoni eh, tagħhom dwar il-ħamsa u sittin il-program fil-fat. Iżda l-darbohra ħana nerġaw diskutu mal president Schulz dwar il-pozizjoni tagħna u dwar pożizzjoni ħana dottaw, però ħana rridu nagħmlu ċara wkoll li dan id-dibattitu dwar dawn loqsma differenti li dwarhom ħan iddiskutu importanti li mhux e, ikonna deċiżjoni u pożizzjonijiet differenti minn ħata l-istati membri differenti aħna bżonn li niftemu ħalli bekk aħna nkun nistgħu nimplementaw u nirrispettaw il-Trattat ta' Lisbona u anke jkollna vuċi qawwija u leħen qawwi anke matul in-negozjati, jiena nittama li anke matul l-iżvilupp ta' dawn in-negozjati kif ħanisimgħu għada u iktar quddiem aħna rridu naraw eżattament kif ħa naħdmu u kif ħa nreagġixxu u nieħdu pożizzjoni bħala Parlament Ewropew. U apparti minn hekk dan huwa punt li inti semmejtu ukoll, Sinjura President, li aħna eh, jista' fil-bidu ta' Novembru skont eh, il-regolamenti ta' proċedura aħna għandna il possibilta li jkollna pożizzjoni temporanja wkoll li tkun maħduma u miftema bejn il-Kumitati tal-Parlament aħna rridu naraw rridu nistennew ħalli naraw il-Konsell Ewropew x'sinjal ħajtina. Ħalli mbagħad naraw ukoll xatkun il-pozizjoni aħħarija tal-Parlament li ħatkun rappresentata fin negozjati u koll nittamaw li tkun finalizzata sal-aħħar ta' Novembru. U aħna nittamaw ukoll li konna proċess wieħed ta' ħidma ħalli bekk nkomplu għaddejn l-qoddim biex xogħol li jinna eh, li bdejna kif qalet is-Sinjura President u aħna għandna jkollna pożizzjoni wkoll anke fisem il-grupp tal-budget, il-Kumitat tal-Budget aħna x-xogħol tagħna diġà imbeda fil-batt il-pozizjoni tagħna ħarpreżentaw ilkom f'nof Settembru jew kellha l-ħar ta' Settembru mbagħad irridu naraw ukoll nirriflettu fil-pożizzjoni tagħna dak li jkun ippreżentat mill-Kunsill Ewropew. Jiena naħseb ukoll illi aħna dwar il- um, situazzjoni pjuttost kontroversjali li ninsabu fija fil-Kunsill palissa hemm min eh, iktar favur il-fond ta' koezjoni, il-fond dawk li huma aktar favur iktar flijes li għandhom ikun investiti fl-agrikoltura, minn ma jixtieqx jew fuq xejn iktar. Aħna rridu naraw eżattament iżda xajkun il-rizultat ħari fl-ħar mill-ħar aħna nafu illi rridu naraw xeffed dan kollu ħajkollu fuq il-budget Ewropew. Ma nistawx ninsew illi qabel aħna diġa kellna budget wieħed punt 8% tal-prodott tal gross domestiku. U irridu naraw li fis-sena 2020 il-perċentwal il irrid jinżel minn xi wieħed fil-mija għal xi 0.49%. U aħna rridu nagħmluha ċara wkoll il-Kunsill illi fil-kas li ma nkunux nistgħu niftehmu, aħna ma nispiċċawx fi kriżi tal-politika budġetarja. Inkella il-limitu massimu tal-pjanar finanzjarju tas-sena li għaddiet aħna nafu illi dawk għadhom joddu u għadna ma nistawx nitilfu aħna ir-rotta, nitilfu il-kontroll fuq is-sitwazzjoni, però aħna nafu wkoll li bħalissa nixtiequ illi naraw illi konna ftejm u aħna nixtiequ nibuttaw daqsxejn iktar dim minħabba li ma nixtiequx li fil-fatt deċiżjoni ta' salwit tartwis u l-implementazzjoni mbagħad tal-baġġet il-ġdid ikun tartwis. u u kol ħalli bekk nkunu nistgħu nimxu kif suppost anke fil-budget tas-sena 2013, però aħna nafu li dan kollu jiddependi fuq l-offerta tal-Kunsill Ewropew jekk nix tkun raġonevoli jew le, mbagħad aħna nkunu nistgħu noħorġu eh, fil-plenarja fil-fatt b'rapport wieħed li jkun favuri u nkella kontra l-pożizzjoni tal-Kunsill. Aħna jkollna diskussjoni intensiva mal-Kunsill ħalli nagħmluha ċara x'inhi l-pożizzjoni tagħna u aħna nixtiequ illi ngħidu iktar ma jkunu diffiċli ċifri iktar bżonn ta' iktar għanna bżonn ta' flessibilità għall politika budġetarja tagħna u aħna għandna bżonn li nagħmlu progress ukoll anke fil appropriazzjoni propji. U aħna rridu naraw u li qabel li trattat ta' Lisbona ma kienx validu issa għandna situazzjoni differenti u għal raġuni id-dibattitu hija iktar importanti u fil-fatt importanti illi anka fid-dibattitu li ħajkonna ninsew aħna il-forsi problemi li aħna kanna fil-passat jew forsi xi xi eh, xof li kanna iżda importanti nifukaw fuq dan id-dibattitu minħabba illi hemm bżonn illi verament neħu ftehim. Ningrazzja kull qafawek issa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-li tajt dik il-prezentazzjoni sa nixtieq nsaqs il-Kazvan jek jixtieqx illi Is-Sur Kalfin fil-każ jek jixtieqx illi jagħti kontribut. Iva, grazzi kelli nagħti rapport f'kumitat ieħor li raġuni kont daqsxejn tard. Iva, nixtieq fil-fatt nżid Eh, ma dak li għadu kam għal Reimer fuq il-kontenut tal-MFF u nixtieq ukoll li nżid xi ftit kummenti dwar il-proċeduri fil-kumitati. Issa aħna f'dan il-kumitat nafu illi għada ħajkun hemm il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali li jiddiskuti il-bqija tan-negotiating boxes daw l-oqsma tan-negozjati U mbagħad f'Ġunju il-Presidenza fil-fatt ta' tipproponi l kunsill Ewropew ħalli nadottaw pożizzjonijiet. Aħna naħsbu li hemm ċertu riskju hawnhekk. Ir-riskju għalli aħna għawek fil-Parlament għandna żewġ proċeduri. Żewġ proċeduri li permezz tagħhom aħna niddiskutu dwar l-MFF mal-Kunsill. L-ewwel nett iċ-ċifri tal-MFF aħna għanna dik il-proċedura mbagħad għandna proċedura ta' konsens il-fir ngħidu iva jew le fl-aħarnet. Però għandna proċedura oħra li hija bbażata fuq il-bażi ta' f'bażi legali għanna 65 dokument ukoll fil-Kumitat tal-Xol u dawn huma dokument li huma l-bażi legali u li fil-fatt jiddiskrivu l-istrumenti kollha li għandhom ikunu finanzjati u f'dan il-qasam aħna għandna l-proċedura ta' kodeċizjoni ġifieri min-naħa tal-Parlament aħna ma nistgħux naċċettawa illi aħna ma jkunx id-dritt li diskutu dan fuq il-livell ta' kodeċiżjoni jekk il-kapijiet ta' stat u gvernijiet jagħtu dan il-mandat. Issa jiena nixtieq ngħid li jekk f'Ġunju il kapiet tal-istatu ta' gvernijiet ħajjgħidu diġħaġa diġa u mhux ħajkunu l-lesti li nnegozjaw mal-Parlament. Din hija l-ewwel ħaġa li aħna nixtiequ nippruvaw nwaqfu fil-fatt kien hemm laqada tal- tal-grupp fejn ħajkonna il-ċer tal- tal-kumitat li ħajkun preżenti u aħna rridu naraw illi fil-fatt nkun nistgħu negozjaw mal-Kunsill dawk kull punti kollha nixtiequ negozjaw dwaru. Jiena naħseb ukoll din għandha kwistjoni wkoll ta' żmien naf illi l-Kunsill ma tantx jixtieq illi jibda mill-ewwel bin-negozjati, però jiena naħseb illi nridu nibdew b'dawn il-negozjati mal-Konsil mill-iktar fis possibbli, speċjalment meta aħna nkunu stabilixxejna pożizzjoni tagħna tan-negozjati fuq dawn id-dokumenti ta' bażi legali. Għal darbohra rridu wkoll npoġġu daqsxejn ta' pressjoni istituzzjonali fuq il-Kunsill ħalli jibdew bid-diskussjonijiet magħna. U aħna nixtiequ nevutaw sitwazzjoni fejn jkun hemm deċiżjonijiet kbar li jittieħdu mill-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet, il-Kunsill kun għadu ma ddiskutix biżjed dwar il-kontenut mal-Parlament u l ħanejħna jkun ikollna kamp l applikazzjoni limitata ħafna. U iktar ma nibdew niddiskutu malajr mal-konsil dwar bażi legali iktar jkollna pożizzjoni aħjar. U ħaġa oħra nixtieq nitkellem dwar aħjar meta nitkellmu fuq il-budget aħna qegħdin nitkoll nitkellmu f'termini ta' ċifri. Aħna tkellimna bosta drabi f'bosta laqat differenti illi aħna irridu nevitaw li namlu ftejn preżempju bazati fuq fuq settur wieħed preżempju li l-Parlament u l-Kunsell jaqblu fuq id-daqs tal-envelop tal-politika agrikola natu każ. Jew oqsa politiċi oħraj fuq bażi separati. Jiena naħseb li dan irridu nevitaw ħalli bekk ikollna pożizzjoni qawwija ta' eh, prinċipju ta' negozjati mal l-Kunsill, però dan ma jfissirx illi il-kumitat għandu jpoġġi ċertu excess għawek, għandu jpoġġi ċertu Għafas għana rridu naraw u koll li għanna l-proposta tal-Komissjon kif ukoll għanna pozizjoni tal-Kunsil. U għahna rridu illi ikonna dawn il-diskussjonijiet dan huwa possibbli ħalli bekk dan naraw li għana diskutu dak li hemm fir-rapport, ġifiri għalli aħna nibdew niddiskutu anka fiħdan il-komitati dwar dan qabel ma l-plenarja t-deċidi. Si beaucoup, merci de, de set uh, mobilisation. Grazie ħafna. Grazzi tal-li fil-parlament din qegħdin tippruvaw li nagħmlu dak li aħna nikkritikaw dejjem l-konsil li mhux qed jagħmel. U naf li hemm nies li qed jaħdmu miegħek sabiex jizguraw li aħna naħdmu bħala grupp, aħna nafu illi aħna ma nistgħux niddiskutu b'mod konkret iċ-ċifri qabel ma jkollna ftehim dwar ir-regoli. mbagħad meta qed nitkellmu dwar l-istrateġija ma naħsibx illi li jagħmel ħafna sens li jkun hemm min huwa iktar il qoddim minna, aħna deċidejna ħantu pożizzjoni bħala istituzzjoni bħala Parlament Ewropew. Il-Kumitat tal-Baġit ukoll, President ukoll qalu dan ġifieri aħna dwar il-kwestjonijiet li għana diskutu l-lum, għan iċħana għoddu l-ura, bħal per eżempju l-fondi ta' koezjoni, illi huwa kompetenza ta' ħafna komitati tal-Parlament Ewropew. Nixtieq ringrazzja ħafna lill kollegi li ġew hawnhekk sabiex jippreżentawna s sitwazzjoni ħafna iktar moċċar. U inti sur Bjorg, inti fil-fatt semmejt l-IGF, il-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew, u sissa dan kien fond speċifiku illi kien kopert mill-Fond Soċjali Ewropew, pero jina dan qiegħed narah fil-kontest ta' negotiating box ta' din il-kaxxa ta' negozjati u fil-fatt dan ma derx daqshekk simili għal pożizzjoni ta' negozjati ġifieri jekk aħna nixtiequx li konnektar fondi allokati għal dan il-fond jew le dawn huma kwistjonijiet li jridu niddiskutu jiena kont sorpriża ma kienx hemm referenza għal dan il-punt. però naħseb illi verament nistgħu nifmu x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill, x'inhi t-tattika tal-Kunsill qed jippruvaw joħolqu iktar konfużjoni u naħseb li dan ħajdajja fil-bażi tad-diskussjonijiet li aħna jista' jkollna. Is-Sinjor Harkin mhix qiegħda hawnhekk illum, però jiena bħala leġislatur dwar dan id-dokument bażiku meta rajt illi hemm din il-mistoqsija dwar dawn it-tlet punti dwar il-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew kont qed naħseb jiena x'tib ta' eżerċizzju fil-fatt ta' din nibdew naħdmu fuq inti aħna smajna wkoll jekk ma jkunx hemm ftehim sal-aħħar ta' din is-sena ħajkun hemm il dawk it il-punti provvisorji, però jiena dejjem ninkwita li jista' jkun hemm gwerra bejn il-Parlament u l-Kunsill. Meħabba fl-ħarf mill-aħħar kulħadd irid jorqod bil-lejl u aħna konna diġà sibna ruħna f'din it-tip ta' sitwazzjoni iktar minn darba u jiena kont sorpriża dwar kemm malajr il-Parlament ċeda segwew deċiżjonijiet illi fil-fatt kienu ttieħdu fil- bliet kapitali Ewropej, jiena naħseb li issa l-Parlament lest li hum fuq tiegħu u juri illi lest għal diskussjoni serja. Aħna nafu li ninsabu situazzjoni diffiċli, iżda naħsbu wkoll li għandna situazzjoni pjuttost eh, speċifika u hemm tensjoni bejn il-valur miżjud tal-budget Ewropew u l-istrateġiji nazzjonali. L-aħħar punt minnaħa tiegħi dan huwa iktar dwar it-ħassib li jista' jkollu dan il-kumitat dwar il-qafas ġenerali li aħna din nieħdu ssib u nippruvaw niddiskutu aħna fil-fatt. Semmejna kemm huwa diffiċli u kif fil-fatt din jippruvaw jikkoordinaw il-kumitati differenti ma' xulxin, però aħna nixtru nkunu nafu jekk din il-kaxxa tan-negozjati jiex ħatkun iktar importanti f'dak li għandu xaqsam lodda tan negozjati. kom eżempju, per eżempju, il-fondi strutturali jew nkella il-fondi ta' koezjoni, il-kumitat diġà ressa għafa strateġiku ħafna illi s-soltu ma jkunx għad-diskussjoni, però jisu dan huwa dokument li qed jitqassam bħalli kieku huwa dokument finalizzat, ġifieri għandna il-Kunsill li qiegħed jagħmel attività budġettarja bħalli kieku m'hemmx lokal negozjati. Imbagħad il-Kummissjoni wkoll qiegħda toħroġ bi proposti qabel ma ddeċidejna dwar il-qafas leġislattiv. Jiena naħseb li din l-idea aħna bħala negozjaturi jdu nżommuha f'moħħna. Skużawni nitkellem daqshekk fit-tul, però Jiena ħajkun rapportera għal din raġuni jiena ħsibt li kien ikut li kieku nidilkom x'inhija l-opinjoni tiegħi. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem? Signora Schroeter? Sur Serkas? Signora Schroeter jisqat um. Hemm xi ħadd ieħor għall PP Signora Bauer, tajjeb wis. Mela issa nalaq din il-lista tal-kellima. Signora Klot. Learning, it is a very complex process. Aħna qegħdin naraw li dan huwa proċess komplikat ħafna minnaħa il-kumitati speċjalizzati jinnegozjaw eh, fajl speċifiċi fil-kumitat tal-libe eh, jiena għadni kemm dan il-kumitat dejna dawn il-trialogu preliminari u l-kunsill jidher li huwa eh, lest jiddiskuti dwar dan il-fajls da mux li iktar wieħed diffiċli. Fl-istess nafu li l-problema ewlenija hija dwar l-MFF, negozjati tagħha u wkoll il-kobor il tal-MFF. Jiddispieċin ma kon fil-bidunet, iżda nixtieq saqsik jekk hux utli li nħorġu b'xi tip ta' riżoluzzjoni fejn aħna nibatu messaġġ b'saħħtu ħafna minn l parlament dwar x'aħna x'nistennew mill-Kunsill kif aħna nixtiequ naraw din il-proċedura għandu jkun proċess interattiv li jaħdem naħdmu fuq fajs differenti fl-istess ħin. Naħseb li hemm żewġ tipi ta' riski. Wieħed li ma jkunniex pożizzjoni tal-Kunsill u ma jkunniex il-Kunsill bħala qed sieħeb fid-dialogu, fil-bidu dialogu jew trialogu, u r-riskju li jħor huwa li ikonna konsens bikri fil-kunsil u mbagħad jiġi finalizzat u ma jkollniex biżejjed lok għal kwalunkwe tip ta' negozjati oħrajn u għaldaqstant naħseb li jkun utli kieku nibdew negozjaw il-proċedura u nassiguraw li dan ikun ġust u flessibli eh, Nistaw nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-punt dwar il-kumitati speċifiċi u wkoll l-MFF u r-rapport tal-Kumitat Sura. Ma nafx hekk semmejniex fil-bidu jew le iżda naħseb li huwa importanti ħafna li niddiskutu fil-bidu il-proċedura ta' kif aħna nixtiequ ninnegozjaw u kif nistgħu nixtiequ li nagħmlu l-proċess. Grazzi. Grazzi. Is-sur Serka Subot Sinjura Bauer. Grazzi, Signora President. Jiena nixtieq nenfasizza l-fatt li għall-grupp tal-SND huwa importanti ħafna li nieħdu konsiderazzjoni il-kumment li għamilt inti, Signora President, fuq il-fatt li rridu natu iktar importanza lej dawn il negozjati u nqisuhom bħala għażla kollettiva għaliex naħseb li dan huwa l-iktar dibattitu interistituzzjonali eh, kbir li kellna sa mit-Trattat ta' Lisbona. Il-Parlament ukoll ser jara x'inhuma eh, ser juri eżattament x'inhuma l-kapaċitajiet tiegħu l-ambizzjonijiet tiegħu. Sa mit-Trattat ta' Lisbona il-Kunsill prova jassigura li il-Parlament huwa osservatur impotenti fir-rigward tal-politiċi tal u opinjonijiet iżda jekk huma qegħdin jippruvaw jagħmlu dan allura miħomx mm, qegħdin jimxu kif suppost iridu nieħdu konsiderazzjoni dak li qalet is-Sinjura Beres. Din hija battalja kollettiva huwa ta' interess għal kulħadd u għal kunsill li iħossuhom eh, li huma ma mal-Parlament dan huwa eh, biex għal-futur tal-Ewropa wara kollox. Hemm bżonn ukoll noqogħdu attenti meta kull kunsill prova jesaġera. Smajna mis-Sur Berger, Sur Kalfin, Per esempio, l fatto huwa li xi ministri jew kabijiet ta' statu gvern għadhom jomx konxi li huma iffirmaw trattat fuq l-Unjoni Ewropea fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-trattati qegħdin hemmhekk biex implementati la bozz tal-MFF sal-2020 għandu jieħu konsiderazzjoni il-politiċi li jinsabu fiħdan dawn it-trattati għaliex il-Kunsill huwa ko firmatarju ta' dawn id-dokumenti u għandaqstant din hija l-linja li rridu li nirrispettaw, rridu li nirrispettaw soċjalisti. aħna rridu nirrispettaw it-trattat huwa ta' interess kbir u importanti li nisimaw il-vuċi tal-Parlament u niddefendu l-Ewropa fi żmien ta' kriżi. Fix-xhur li ġejjin rridu niddefendu dawk il-politiċi li ħafna mill-kollegi tagħna jappoġġaw. Grazzi. Grazzi, Sinjura Bauer, u mbagħad is-Sinjura Schroeder. Sorry for that. Skużawni. Jena qed hos li il soqsija u l-enija ġiet eh, mistoqsija minn kelliema qabli mat partikolari Sinjora Beres. Jena nixtieq nżid xi ftit eh, kummenti parzjali fi rigward tal-IGF. X'inhi l-pożizzjoni tagħkom definizjoni id-definizzjoni ta' sitwazzjoni tal-IGF? E il-fond ta' ġustament globali brabta mal-budget. Jena ma nafx jekk ux qegħdin titrattaw ukoll kwistjoni ta' koerenza, politika differenti u għodda differenti iżda aħna f'dan il-kumitat għandna problemi kbar l-involviment ta' parti mill-politika agrikola fil-IGF u allura jiena ma nafx eżattament jekk l-interess tagħkom jinkludix ukoll dawn il-kwistjonijiet u jiena allura nixtieq inkun naf x'inhi risposta tagħkom. Grazzi. Elizabeth Schroeder. Signora Schroeder. Grazie Signor President. Jiena nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel net dwar il-fatt li dan il-Kumitat għandu responsabilta għal strument importanti ħafna fil-qafas tal-MFF illi jgħat ikun konsidrat bħala tnaqis tal-ispejjeż l-Istati Membri iżda dan l-istrument li kellu l-isem Progress u issa għandu l-isem ta' PSCE, aħna għanna strument għal proġetti piloti f'ħafna oqsma importanti ħafna. Dan mhuwiex fil-fatt stabilita jeb ħafna għal din raġuni dejjem aħna qed naraw li qed ikun soġġett tal tnaqqis issa aħna bħala kumitat din nippruvaw naraw jekk dan l-istrument jistax fil-fatt ikun nappellaw sabiex ikun hemm iktar inizjattiva u iktar investiment f'dan l-istrument. Ġifiri, aħna nipproponu illi ikun hemm zdida u din iż-żida għandha tkun propju fuq dan l-istrument. U jiena naħseb illi rridu nifukaw ħalli nispjegaw eżattament x'irwol għandu dan l-istrument fin-negozjati tagħna u nerġa' ngħid li dan huwa l-iktar strument importanti għal proġetti pilota fil-qasam soċjali fejn il-Kummissjoni mbagħad tista' tanalizza dawn l-affarijiet u jiena naħseb ukoll li għanna u kol naslu għal negozjati konkreti Illum bat permezz tagħhom nistgħu niddiskutu iktar mal uh, konsil. It-tieni qasam li jiena nixtieq nitkellem dwar huwa li mħabba li ma nafx eżattament x'tib ta' kompetenza għandna fl-MFF, ġifieri il- il-fondi strutturali Ewropea u il-livell makroekonomiku. Ġifiri, meta jkun hemm stat membru li jkollu ċertu dejn, mbagħad dan l-istat membru mhuwiex ħajrċivi flus fuq il-livell Ewropew, dan jaffetwa wkoll fondi strutturali il-fondi strutturali huma l-unika possibilità li għandu l-istat membru sabiex joħroġ minn dik is-sitwazzjoni diffiċli illi ikun fija ħalli bekk ikun jista' jeleb il-kriżi ġifieri jiena naħseb illi għandna daqsxejn ta' kontroduzzjoni u aħna rridu naraw eżattament x'inhuma l-possibiltajiet li aħna għandna dispożizzjoni tagħna ħalli persuna tkun tista' toħroġ minn dan. Jiena naħseb ukoll rridu naraw jekk dan huwiex parti minn negozjati u apparti minn hekk irridu naraw li jekk dan ħajkun wieħed mill-punti li ħajkun fin negozjati nċtun nkun naf x'ħad tkun il-pożizzjoni tal- tim illi ħajkollu kompetenza li meċi daw negozjati. Grazzi. Si on peut-être reprendre le, le même ordre donc. Grazzi. Għajda marru għal-risposti jissa. Sir Berger. Grazzi ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet u anka tal-kommenti. Jiena, Sinjora Gunx, nishtiq ngħid li l-kwistjoni tal-proċedura ta' kif aħna nistaw nimxu anka vizavi l-izviluppi possibli bil-negotiating boxes u nafu li dan ħajkollhom ruol importanti ħafna dwar il-contact group u l-mod ta' kif aħna nistgħu nimxu dwarhom. Ġifieri aħna rridu nagħtu sinjali, rridu namlu ċari fejn ikun hemm ċertu kol punti illi rridu jkunu ċari ħalli aħna bekk ikonna pożizzjoni ċara ħalli ngħidu fejn aħna nistgħu naċċettaw ċertu affarijiet u fejn aħna ma nistgħu naċċettaw xejn. jina naħseb li allura aħna għandna jkollna pożizzjoni flessibbli ħafna minħabba li aħna ma nafux eżattament kif il-presidenza Daniża ħatiħu pożizzjoni fuq dawn negotiating boxes. Jiena naħseb li jekk aħna ħajkonna dawn il-punti li mhux ħajpermettu illi aħna jkollna pożizzjoni ta' il-possibilità ta' kodeċiżjoni speċjalment fl-iktar affarijiet importanti, imbagħad aħna nitkellmu iktar fuq il-kontenut ta' tal-kodeċizjoni u naħseb li l-Konsil ħadd ma jista' iwaqfu milli joqgħod jaħseb fuq il-valur miżjut Ewropew jew fuq l-Aġenda 2020 minħabba darbohra aħna nafu illi huma għandhom ikunu f'pożizzjoni li jinnegozjaw magħna. Iżda l-problema hija illi meta wieħed fil-fatt jipoġġi dan kollu fuq il-livell tal-Kunsill Ewropew aħna naħsbu illi il-negozjati ħajkunu iktar diffiċli għad din raġuni aħna xtaqna li mill-bidunet nett nistabilixxu ħalli nuri u eżattament x'numru iktar punti importanti għalina u meta jasal il-waqt aħna żguri li ħajkollna e, difiża pa'ħas b'saħħitha ħafna tibżawx dwar dawn il-punti. Ġifieri jekk aħna mhux ħajkollna offerta biżejjed il-Parlament ħajjgħid le mhux ħajati il-kunsens tiegħu jiena lest li nagħmel dan tiħdux sib u mannix għalfejn noqogħdu biss nitkellmu fuq iċ-ċifri li għandhom x'jaqsmu mal-limiti massimi għas-sena 2013 minħabba li dawn naturalment xorta waħda tikunu offruti mill-trattat fih nifsu Aħna fil-fatt nafu rridu naraw eżattament xan nagħmlu bl-inizjattivi legali u kif aħna nistgħu nieħdu ħsieb dawn l inizjativi iżda bħala puntat aħna naħsbu illi il-kumitati jafu eżattament dak li hemm fit trattat u fil-każ li ma jkunx hemm eh, ftejim jiena ma nidefinixxiex bħala situazzjoni ta' kriżi minħabba li aħna nitkellmu wkoll um- mbagħad dwar ħidma b'mezzi oħrajn, però aħna nixtiequ nagħmluha ċara illi l-Ministri ehm, illi il-ministeri li huma rappreżentati fil-kumitati tal-Parlament għandhom interess illi kunem hemm kodeċiżjoni ħalli bekk ikun hemm kompetenzi fatwali wkoll mhux biss noqogħdu nintelfu fin-numri illi qed ikunu diskussi bħalissa fil-Kunsell. Ġifieri jiena naħseb illi veru li għanna qed nitkellmu fuq eh, diskussjoni eh, finanzjarja u hekk u il fat li aħna għandna il-bażi legali ta' trattat ta' Lisbona dan huwa punt li aħna irridu inqisuh is-Sinja Bauer tkellmet ukoll fuq il-Fond tal-Globalizzazzjoni Ewropea u l-inklużjoni tal-fondi li huma allokati għasam agrikolu jiena nixtieq li nitkellem pereżempju fuq il-Kumitat ta' Trasport u l-Faċilità Connecting Europe pereżempju aħna nafu illi kemm intom kif ukoll il-Kumitat ta' trasport u dak tal-agrikoltura għandhom titkellmu fuq dawn l-elementi. Ħalli naraw jekk aħna nistgħu naħorġu proposta oħra bħala suġġeriment min-naħa tagħna ħalli bekk aħna naraw ukoll x'nija s anke fis-swieq internazzjonali fil kas tal-agrikoltura. Dan eh, mhuwiex biss il-kompetenza tagħna. Jekk intom tgħidulna li t-tim ta' negozjati jridu forsi jatuna daqsxejn iktar ċans ħalli aħna nkun nistgħu nsemmu leħinna fil-negozjati aħna naturalment nistgħu nagħmlu hekk issa aħna ma nistgħux nieħdu l-inizjattiva minħabba illi aħna naturalment għandna il-kompetenza illi e, inkopru MFF, inkopru il-negozjati interistituzzjonali, anka ħalli bekk aħna nieħdu ħsieb il-budget Ewropew fuq il-livell politiku u jekk intom tixtiequ li intom tatuna kontribut ikbar minnaħa tal-kumitati tagħkom individwali intom tistgħu tagħmlu dan, però aħna m'aħniex ħanieħdu din l-inizjattiva min-naħa tagħna, din hija l-kompetenza tagħkom għal din raġuni aħna nixtiequ illi ikolna minna tagħna namlu dawk l-azzjonijiet li mumġet jamlu l-Konsillu qed nikkritikawhom dwarom. Sinjura Xirtariva dwar il-progress jina naħseb nista' naqbel miegħek kien naħsbu li anke f'dak li għandu xaqsam iċ-ċifri li eh, prezentawna l-Kummissjoni kien hemm ħafna ċifri żar li laqas biss huma stabiliti sewwa. Jiġifieri anke fejn il-Kunsill għandu dawn il- dawn l-elementi aħna rridu naraw eżattament illi għawek għanna jkun oppozizjoni tajba ta' negozjati, pero mannix il-ċifri konkreti fidejna u jekk aħna fil-fat nipruvaw naqsmu kollox partijiet zar, nipruvaw naraw u koll li aħna edin nitkelmu għawek fuq eh, u għanna nitkelmu fuq ċifri differenti minn dawk li huma proposti mill-Kummissjoni. ħaġa fuq il-livell eh, makroekonomiku naħseb illi Awek, dwar dan il-punt nista' ngħidilkom li nista' f'sitwazzjoni daqsxejn diffiċli minħabba illi f'kumitati speċifiċi aħna għandna pożizzjoni diffiċli, però jiena nista' nsemmilkom ukoll eżempju mill-pajjiż tiegħi illi kienet għal pożizzjoni wkoll għal xi ħaġa dwar il-Greċja dwar il situazzjoni li hemm bħalissa fil-Greċja aħna nafu illi fil-fatt il- l-istat tiegħi fil-istat federali tiegħi fil ġermani kien bal wieħed illi talab illi ninżam dawn il-breakiet dak li għandu x'jaqsam il-nuqqasijiet għal din ir-raġuni. Naħseb l-importanti ħafna illi nipruvaw innaqsu il-den kemm jista' jkun u xeżli kolxnajn fil-fatt kien wieħed mill-Stati Federali illi prova jagħmel dan. Issa jiena naħseb illi jekk aħna nixtiequ nilħu ċertu ċifri speċifiċi fil-kontest ta' ċertu dimensjonijiet u anka aħna nixtiequ nitkellmu nafu dwar il-kwalità ta' ċertu programmi, irridu mbagħad naraw aħna eżattament x'għamlu dawn il-programmi fejn għan implementawom, kif għan implementawom, kif nistgħu nikkonvinċu lil dawn l-istati membri illi dawn il-programmi illi forsi ma jitrux eżattament fl-amministrazzjoni tal-istati membri kollha zda jistgħu jagħtu forsi daqsxejn ta' spinta għat-kabur u għad ekonomiku għal ħolqien Peak ġdid, jiena naħseb illi għandna namlu ċara illi fil-politika tal-koezjoni huwa possibbli li kunem xi anka fil-kuntest tal-Fond Soċjali Ewropew. Jina naħseb li din pożizzjoni tista' jkollha rwol importanti ħafna ta' kif dawn il-fondi għandhom ikunu stabiliti, xi rwol ħajkollhom u anka xtip ta' perspettiva tista' tkun implementata viżavi dawn il-programmi. Aħna jekk nixxi nagħmlu dan żgur li nkunu nistgħu nilqu ċertu progress u li jkollna pożizzjoni tajba fuq dawn fuq dawn il-punti pjuttost diffiċli. I don't have many things to add. Uh, Mandiċ bis xinżit ma jaf għandi opinjoni ftit differenti. Iżda forsi dan mhux il-pont eżattament fejn għandna diskutu dan naħseb li rejmer ta' risposta tajba ħafna l-mistoqsijiet kollha grazzi. nara li għanna tim ta' negozjaturi li jaqblu, jaqbel tajab ħafna, grupp armonjus ħafna, ħna rridu naraw li tesprimu kol il-differenzi ta' kom. Ma dan huwa l-mod ta' kif jimxu dawn l-eżerċizzi għandna dimensjonijiet differenti. Jiena naħseb li apparti minn skambi kollha ta' opinjonijiet li għandna naf li jentom għandkom ħafna xogħol tagħmlu. U jiena naf ukoll però li dawn l-eżerċizzi huma ferm importanti għaliex il-membri ġew involuti f'dawn in negozjati u jiena naħseb li jagħtikom ukoll eh, feedback ta' kif dan il-kumitat iħossu dwar is-sitwazzjoni. Żgur li għalulkom dan kollu f'kull kumitat li jizzuru Hemm sfidi fejn negozjati li ġejjin. Aħna wkoll qegħdin naraw l-isfidi li tiffaċċja l-Unjoni Ewropea u l-istennijiet taċ-ċittadini tagħna ukoll hemm sfida kbira li aħna il qegħdin niffaċċjaw. Aħna qegħdin norbtu fuq il-kapaċitajiet tagħna u kompromessi biex nisfaċċjaw dawn l-isfidi. Koll aħna nassiguraw li permezz ta' inna ta' komin ixra dak li nixtiequ grazzi. Kolleg, nous en venons au point suivant. Kollegi tajjeb, issa ser naddu għal punt li mis fuq l-agenda. Ser naddu l-kelma li sinjura Moran Chartier din hija ta' dabatti tu li għadu kemm kellna. Punt ħamsa. Dan huwa dwar eh, l-abbozz ta' rapport dwar il-Fond Soċjali Ewropew Qabel ma nadilkom il-kelma, nixtieq ngħidilkom li hawn bidla fuq l-aġenda tagħna u skużawni eh, niskuża ruħi mal-kollegi, mod partikolari rapporter, jiena fis-sitta rrid nitlaq biex nintaqa' mar-rapporter dwar il-budget fil- eh, mal-President tal-Parlament u għaldaqstant flimkien ma' sur kosa deċidejna li serna il-bu punt 6 ma' punt 7 fuq l-agenda u ser jkun hawn ċerriħor mis-sitt tal em Issa ngħadu għas-Sinjura Moran. Grazie ħafna, Sinjura President. Dan l bozz tar-rapport fuq il-Fond Soċjali Ewropew huwa rizultat dirett tax-xogħol li aħna għamilna fil-grupp ta' ħidma fuq il-Fond Soċjali Ewropew. U dan ġab flimkien gruppi politiċi differenti. Jena provajt kem jista' jkun inkludi dak kollu li jintqalu fl-istess ħin provajt nżomm ma' iktar proposti futuri. L-għonet jina nishtiq ngħid li huwa importanti li nenfasizzaw li r-rapport dimkom sar bit-tama li nżidu l-investimenti meħtieġa għal kapital uman Ġifiri, waqt dan il-periodu ta' krizi, aħna nistaw nżommu il-dinamika tal-Ewropa u iktar xogħlijiet ġodda nassiguraw li l-ħaddiema jistgħu jadattaw ruhom meta jkun hemm bżonnijiet ġodda min-naħa tal-negozji. U rridu nkunu lesti wkoll għal tibdiliet fin-negozji biex nantiċipaw dawn il-bidliet li jistgħu jsiru. Iżda minkejja li hemm ċertu żviluppi u rridu nanticipaw dan kollu fl-istess ħin permezz tal-Fond Soċjali Ewropew, aħna rridu nassiguraw li aħna nistgħu ngħinu lil iktar gruppi vulnerabbli u li għandna l-iktar politiċi effettivi mod partikolari fir rigward ta' integrazzjoni ta' gruppi vulnerabbli jew reintegrazzjoni ta' dawn il-gruppi. Nridu ninkludu wkoll is suġġetti il-ġdid ta' tal-faqar ehm, li fil-futur ser ikun parti wkoll mill-lonijiet tal-Fond Soċjali Ewropew. Hemm għadta punti li aħna xtaqna nenfasizzaw f'dan ir-rapport l-ewwel nett. din hija xi ħaġa importanti ħafna, essenzjali, politikament, il-Fond Soċjali Ewropew għandu ikun parti mill-politika ta' koezjoni għall europa 2020 u m'għandniex mm, nibdu l-politika ta' koezjoni għall europa 2020. L-implementazzjoni ta' din il-politika m'għandix tkun waħda mxerda wisq fuq livell reġjonali u m'għandniex nitilfu il-viżjoni Ewropea tal-koeżjoni. kif uh, għat minna jafu kienem sforzi biex namlu reġionalizzazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew. U ġili dawn l-isforzi saru fuq livell Ewropew jew inkella fuq livell lokali. Jiena naħseb li l-gruppi politiċi Ewropej jaqblu li l politika ta' koeżjoni ser e, naqblu fuqha fuq livell Ewropew u din hija xi ħaġa li għandha tiġi e, mitrattata mill-kumitat tagħna. Irridu noqogħdu attenti ħafna f'dan ir-rigward meta niġu għal lingwaġġ eżatt ta' elementi differenti. Tieni punt li jiena xtaqt insemmi dan għandu x'jaqsam mal-kundizzjonalità. Aħna tkellimna dwar dan fil-kontest tal-qafas multjenwali finanzjarju. Aħna ħsibna dwar eh, kondizjonalità makroekonomika f'bosta gruppi differenti tal-introduzzjoni ta' dan ikun fil-fatt inkun qegħdin nikkastigaw fil-fatt darbtejn u għal daqstat ma naqblux ma l-inklużjoni ta' klawzola ta' dan it-tif rigward ta' kwistjonijiet soċjali li xek tkun qed tisforza lin nies eh, dawk nies iktar vulnerabbli li ħalsu darbtejn. Mbagħad hemm ta' putti li aħna mħasbin dwarhom. L-ewwel nett irridu nqisu l-impatt tal-politiku eh, soċjali meta marbuta mal-Fond Soċjali Ewropew. It-tieni ħaġa irridu nkunu ehm, user friendly xi kelliema tkellmu dwar dan diġà marx noqgħod nirrepeti l-punt jiena. Iżda il-Fond Soċjali Ewropew huwa emblema tal-politika soċjali Ewropea. U tal-Unjoni Ewropea għal daqstant huwa importanti ħafna li jkun viżibbli fir-rigward ta' kriżi ġew l-kriżi. Tielet punt. Aħna għandna bżonn nafsu għal għattektieħ tal-Fond eh, Soċjali Ewropew jekk taraw eżattament il fond kif ġin tużat ta' stati membri, tistaw taraw li aħna m'għandniex għattek massimu tal-fondi u fl-istess ħin hemm fondi oħrajn li qegħdin jaħdmu. U hemm ukoll fejn il-Fond Soċjali Ewropew ma ġiex intużatu jiena naħseb li din dan huwa ħażin ħafna fi żmien ta' kriżi, għal daqstant iridu politiċi li appoġġaw lill stakeholders involuti u jiena ċerta li l-Fond Soċjali Ewropew għandu jiġi intużat kif suppost. Aħna għanna wkoll niffaċilitaw l-użu tal-Fond Soċjali Ewropew u nassiguraw li l pagamenti jsiru brata maġla u nassiguraw li l-istati membri li l-pagamenti jisiru kif suppost dan għajdu tsir fil-prattika. Rridu kol ninsimplifikaw il-mod kif isiru l-affarijiet. Fir-rigward ta' monti żgħar ta' nfiq permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. Dak li naraw spiss huwa li fuq proġetti fuq skala zaħira da għandhom xej xaqsmu mal-RDF u jekk fil-fat rridu nkunu effettivi fil-rigward tal-impatta dawn il-politiċi rridu nisimplifikaw l-affarijiet. Issa dwar eh, punti importanti li nġa semmejt fl-emendi, rridu ninkludu l-imsieħba soċjali fi żewġ naħat tal-industrija li xek aħna nistgħu ninvolvuha fir-rigward tal-użu tal-fond soċjali, jiena naħseb li jekk inkunu iktar effettivi fir-rigward tal-mod ta' kif dawn il-fondi jintużaw. U forsi nista' jkun hemm xejn żgħira għalihom biex biex jużaw aktar tard kontet nisma li Sinra Steinberg ma nafxie kadi xamnek prezenti, hija kienet edha titkellem dwar kooperazzjoni transkonfinali u kemm kienet importanti din għal dawn il-politiċi. Naħseb li dan għandu jiġi rifless, dan tasib għandu rifless fi rigward tal-Fond Soċjali Ewropew ukoll. Aħna qed nipproponu kapitalizzazzjoni u um, gwidi tal-aħjar prassi. Il-Fond Soċjali Ewropew huwa politika soċjali għawad waħda effettiva U għalla stant jena ser nżom sotu nisimprova nassigura li Fond Soċjali Ewropew ikun distint mill-politika reġjonali għal kem din dan jikkomplimentaha. Grazzi, Signor President. Grazzi. Issa se nagħdi kelma li Shadow Rapporters, is-Sinjura Kinga Gons u mbagħad is-Sinjura Hirsch. Grazzi ħafna l ewwel net jiena nixtieq nilqa' l-abbozz ta' rapport ta' Sinjura Moran Chartier. Dan huwa konformità ma' tħassib tagħna eh, konġunt fil-grupp ta' ħidma u ħafna mill-punti jirriflettu id-diskussjonijiet tagħna jiena nixtieq insemmi wħud minnhom li jiena ehm, ċertament kont kontenta li rajt talba tal priorità politika li jessef, talba għal 25% tal-politika ta' koezjoni. Naħseb li aħna qbilna li huwa importanti li ikonna din il-parti din ix-xejn u nassiguraw ukoll li dan se jintefaq fuq dawn l-anijiet ukoll wara li smajt il- kummenti ta' qabel dwar l-MFF kien importanti wkoll li rajt li inti kont qed eh, titkellem du kontra il-kondizjonalità makroekonomika u il-kassik li ċerti stati membri u kol fil rigward tal-imsieħba soċjali, implementazzjoni, eh, u kol eh, lista ta' gruppi li mandomx manix niddiskrimintaw kontra. Naħseb li dawn huma l-punti l-enin li huma importanti ħafna u kol għal-grupp tal-SND. Jiena nixtieq nara b'mod iktar espliċitu Intom għed nissemmu kol l-eliminazzjoni ta' kull tip ta' diskriminazzjoni, naħseb li huwa importanti wkoll li ngħidu li dan m'għandux jintefa' fuq kwalunkwe program li isaħħa l-ugwaljanzi soċjali u inkella segregazzjoni u li nafu naraw li fil-passat ġara dan ukoll. Aħna wkoll rajna fil-grupp ta' ħidma fejn kena diskussjoni twila ħafna fuq ċertu konċentrazzjoni ta' dawn l-erba punti tematiċi jekk dawn u mhix biżejjed jekk hux ħafna jekk hux ftit jien ukoll naħseb għadni naħseb li jkun importanti ħafna li apparti milli niddefinixxu n-numru ta' eh, l-anijiet, naħseb ikun importanti wkoll li ikonna overview ta' kemm dawn il-konċentrazzjonijiet tematiċi huma f'konformità jew inkella qed ikopru il-programmi ta' riforma nazzjonali u naraw eżattament dawn kemm huma f'konformità ma' Roma Strategies kol l-istati membri jintalbu li jippreparaw eh, strateġiji tal impjiegi nazzjonali, eccetera. U għal-daqstant hawnhekk mhux qed naraw biss il-konċentrazzjonijiet tematiċi iżda wkoll qegħdin nagħmlu overview tar relazzjonijiet tagħhom eh, ma l-istrateġiji nazzjonali li ġaħna nixtieq naraw eżattament il-fondi Ewropej li jaqdu dawn l-istrateġiji la darba jiġu adottati. Jien ukoll naħseb li apparti mill-indikaturi li jittrattaw l-impjieg u l-edukazzjoni minħabba li l-inklużjoni soċjali u tnaqqis tal-faqar u malanijiet tagħna f'dawn il-fondi naħseb ikun importanti ħafna li niżviluppaw indikaturi li jqisu il-faqar u jisu l-inklużjoni soċjali u it-naqis tal-esklużjoni soċjali u jina naħseb li għanna naħdmu iktar fuq dan. Intom ukoll inti kol semmejt il-komplementarjetà bejn il-fondi differenti u dinja waħda mill-iktar affarijiet importanti komplementarjetà bejn li SF u li RDF. U jiena naħseb ukoll li ikun importanti ħafna li naraw eżattament dan fit-test ukoll rifless fil- u l-programmi finanzjati mżewġ fondi li dawn fil-fatt huma xi ħaġa li jistaw jikkontribwixxu għall effettività ta' dawn il-fondi kollha. Nafu li qatt ma hemm fondi biex nilħu l kolla. kollha. Daqshekk għalissa. Grazzi. Grazzi, Nadja Hirsch, un bat Elizabeth Schroeter. Grazzi tassew, Signora President. Jina u kol nishtiq nir-ingrazzja li rapporter, għal-rapport taħħa, tieħdu punti importanti, punti li ġew diskussi fil-gruppi ta' ħidma. Da sant grazzi ta' dan. Jina naqbel miegħek perfettament il vizibilta u l-effikaċja tal-Fond Soċjali Ewropew għandhom jiġu salvagwardjati. Irridu niżguraw illi ċittadini lokalment ikunu konxi dwar l-effetti pożittivi illi jaslu l minn Brussell. Ma tantx nisimaw dan jenatu għalhekk din il vizibilità hija importanti immens. Inti u kol għamilt proposti dwar irrati ta' tfal illi jitilqu kmini mill-iskola Dan huwa appunt li aħna nilqgħu ukoll imbagħad hemm il-kwistjoni tal-abbinar tat-taħriġ tal-edukazzjoni u s-suq tal-impjiegi din hija xi ħaġa li wkoll irridu ndaħluha. daħluwa. ieħor fejn fejjina naqbel naħseb li din kienet kien hemm proposta tal-Kummissjoni dwar dan ukoll l-Istati membri irridu jitrasferixxu il-flejjes l beneficjari Umbat, emmek aħna rridu nitrasferixxu l-flejjes li l-istati membri, għaliex problema li ntaqgħu magħha spiss hija li dawk illi jagħmlu x-xogħol il-beneficjari li jmexxu l-proġetti ma jiksbux il-flus mal-ewwel u ma jkollhomx il-likwidità biex ikunu jistgħu jmexxu l-proġetti. Punti oħra importanti għalija. Għandu x'jaqsam mal-punt illi tqajjem dwar il-prioritajiet, il-finanzjar tal-prioritajiet. Hawnhekk hawn proposta li tgħid illi fir-reġuni żviluppati 80% tal-fondi għandhom ikunu immirati għal prioritajiet ta' investiment. Jiena naħseb illi din hija wisq konċentrazzjoni. U għalhekk jew irdu inżidu l-lista ta' prioritajiet li huma permessi jew inkella innaqsu din iċ-ċifra ta' 80%. Naħseb illi emmek maħnix namlu xejn tajjeb għalina. Stati membri kbar bħal Ġermanja naraw li reġuni differenti għandhom ħtiġijiet differenti u għandna bżonn ta' flessibilità akbar hemmhekk dan huwa punt għal qalbi. Punt ieħor li xtaq tinqajjem huwa dwar il kundizzjonalità makroekonomika naf illi hemm ħafna kritika dwar dan u irridu noqogħdu attent immens ma rridux nikkastigaw il-dawk li diġa qed jintlaqtu dan m'għandux ikun lan, iżda jekk il-stati membri ta' bilħaq jirrifjutaw li jagħmlu progress, per eżempju fir-rigward tal-indirizzar tad-dejn, mela allura iva naħseb illi rridu naraw jekk għandix nużawha bħala l-aħħar ħaġa. Naraw forsi jekk nagħmlu xi tnaqqis Ma tamilx dan għax ikun hemm xi ħadd imdejjen, imma jekk ikun hemm xi rieda li l-gvern jagħmel xi ħaġa dwarha, jiena m'għandix oġġezzjoni, ma qed nara li hemm nuqqas ta' rieda. Jekk gvern sempliċement qed jinjora l-obbligi tiegħu mela allura irridu naraw jekk dan għandu ikun pass illi rridu neħduh biex nagħmlu ċertu pressjoni biex niżguraw illi jkun hemm konformità mar-rekwiżiti min-naħa ta' Brussell. Elizabeth Schroeder, un-bat naddil kelma li rapporter biex tala. Grazzi ħafna Iva, jena naħseb ukoll li eh, kontenta li il-puntana kien meqjusu, jena naħseb illi fil-fat intom ħdimtu tajab ħafna maħna bħala shadow rapporters u verat neħu gost u ħerqana ħallin komplu nkoperaw u naħdmu fl-imkien. Tlet punti, l-ewwel punt huwa punt li diġà semma jiġifieri jekk kif jiena diġà qed lill-Kummissarju dwar il-perċentwali, jekk aħna nixtiequ li jkollna opportunità ħalli bekk dan il-25% jkun implementat għal reġuni differenti kif aħna konna eh, diġa diġà fil-mudell, jiena naħseb illi aħna irridu naraw li fuq il-livell Ewropew irridu li fil-negozjati tal-Fond Soċjali Ewropew noħolqu iktar flessibilità. Ħalli bekk aħna jkollna iktar flejjes li kunu investiti fil-Fond Soċjali Ewropew li aħna nixtiequ nimplementawhom. Għandna bżonn ta' iktar flessibilità iva u fl-artiklu 4 paragrafu tlieta aħna għandna daw l-elementi kollha mniżla u anke fuq il-livell strutturali naħseb illi eh, dan l-artiklu mhux daqshekk tajjeb u għal din raġuni jiena naħseb l-artiklu 4 paragrafu 3 dak li għadu kement għala u għek mandux ikun jiffoka fuq il-prioritajiet eh, ta' investiment, iżda fuq livell tematiku ħalli bekk naraw kif aħna fuq dawn l-11 punti prioritajiet tematiċi nistaw nifukaw fuqhom. U ġifiri għalina importanti l-prioritajiet 8-9-11 u jiena naħseb ukoll li janka fil-qasam fejn aħna naħsbu li huwa importanti li jkun hemm iktar investiment minn ħadd tal-Istati Membri naħsbu li fil-qasam numru 8, per eżempju aħna nifukaw fuq xor fu numru 9, nifukaw fuq ġida kontra l-faqar, numru 10, per eżempju nħidu il-loqsma tal-edukazzjoni, u dawn għandhom kollum ikunu għandhom ikunu x'jaqsmu wkoll ma' 80% u jiena naħseb li l-bqija l-flessibilità għandha fil-fatt titħalla f'dek dawk l-istati membri li jistgħu jixtiequ jisu ehm, il-prijoritajiet li hemm fl-artiklu 3 paragrafu 2 u dawk l-istati membri li jasbu li dawn huma prioritajiet importanti. Jiġifieri dawn għandhom imbagħad madwar 60 fil-mija Jiena naħseb illi rridu ngħidu mill-inqas minħabba li jista' jkun hemm xi stati membri illi jdeċidu li fuq li tam dawn il-prioritajiet investu madwar xi design fil-mija, però minħabba li di għandha xtaqsa mal-prioritajiet politiċi, però jiena naħseb li għandna bżonn nkunu kemm jista' jkun koerenti u apparti minn hekk naħseb illi għandna bżonn ta' iktar alleanzi importanti u naraw illi konna politika ħjar li permezz taħħa aħna ninvestu fl-ISF. U aħna nafu koll li kienem ħafna stqarijiet dwar dan matul din matul ġimma li għaddit. It-tieni puntu huwa l-finanzjament tal-subijiet jiena naħseb illi fil-fatt fil-tejja tal-emendi jiena ħajjejt ruħi tajjeb ħafna, Jina naħseb din hija problema ħafna kbira f'dak li għandu x'jaqsam l-artiklu minħabba illi dak li qed torbu għalli f'dak li għandu x'jaqsam il-proċeduri amministrattivi kollha li għandhom xaqsam għal-fondi strutturali, aħna qegħdin ngħidu illi fil-fatt aħna qegħdin naraw illi rridu nikontribuxxu anke fuq livell amministrattiv illi għal kull priorità fil-fatt aħna qegħdin nitolbu għal iktar flus jiena naħseb illi din m'għandniex nagħmluha aħna għandna niġġieldu u ninnegozjaw dwar ċifra waħda li tista' tkun aċċettata mill-imsieħba soċjali. Inkella żgur li mhux ħajkun hemm sobija u uh, dan huwa ċar għal din raġuni jiena naħseb li importanti ħafna illi nifukaw fuq din iċ-ċifra waħda ġenerali. Nkella il-pis amministrativ jiġi wis. U jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu xaqsam il-prioritajiet tal-possibilitajiet eh, finanzjari, jiena naħseb illi dinja u kol problema bażika f'dak għandu x'jaqsam il-Fond Strutturali Ewropew dan għandna nbidluh bħala struttura mbagħad aħna nkun nistgħu naħdu iktar dwaru. it tret punt għal punt numru 12 huwa dwar l-ITI, so dawn huma il- dan huwa l-istrument li fil-fatt aħna qegħdin naraw li qed nagħmlu iktar politika soċjali permezz tiegħu pereżempju sabiex niġġieldu kontra l-faqar anke sabiex nippruvaw ninvestu iktar eh, fl-efra natu kas, anka fil-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, infrastruttura soċjali, infrastruttura tal-kura tas-saħħa u anke sabiex nippruvaw insaħħu t-taħriġ u l-kompetenzi tal-persuna partikolari u naħseb dan kollu importanti u għanna nagħtu l-possibilità illi għalmenu 5% jinataw direttament bekk dawn il-flejes ikunu għad-dispozizjoni tal-implementazzjoni tal-proġetti. bekk naraw illi dan ikun implementat so fil-proġetti u mux jintilfu dawn il flejes fuq xi livell nazzjonali, ġiviri jiena naħseb għal Fond Soċjali Ewropew dan huwa previst iżda mingħajr il-perċentwal, ġifieri jiena naħseb illi jistgħu nsibu ruħna fi sitwazzjoni li minn flok ma jkun hemm il- il-flejjes għal dawn il-proġetti, aħna nafu li fumbat fil-Fond Soċjali Ewropew rridu naraw xħat tkun il-perċentwal ġenerali biex mbagħad inqasmu ġifieri jiena naħseb li rridu naraw esattament x'ħajkun il-perċentwal li għal dawn iż-żewġ fondi dak kollox. Grazzi, skużani ser ikolli namillak pressjoni. Skużani qed nagħmilek il-pressjoni imma jien nixtieq u wkoll qabel ma jkolli nitlaq. Sinjora Benebalatu, rapporter għal kumitat dwar il-kultura u membru ta' dan il-kumitat, tixtieq titkellem. Grazzi, ser nżon fil-qosor, nixtieq nisħaq dwar żewġ titjib din ir-regola l-ġdida. Għandna itnaqis fil-rati tal- tluq bikri mill-iskola u għanna u koll l-importanza tal-għad fost iż-żaza għandi xi riservi. Il-regolament attuali li huwa validu sa sena d-dieħla jissema l-programm ugwali dwar il-ġlieda kontra id-disugwaljanzi u d-diskriminazzjoni fid-dinja tax-xogħol. Iżda din ma narawix hawnhekk u dinja ħasra. Imbagħad il-kultura mhix identifikata bħala mira ta' priorità. Iżda jiena nħoss illi l-kulturi jagħtu kontribuzzjoni għall-iżvilupp tal-abiltajiet, għat-talim u għandu effett ukoll fl-industriji kreattivi u kulturali. Dan l-effett mhux qed jiġi rikonoxxut u għandna nsemmuh b'mod espliċitu għanna nejdu il programmi kulturali u kol għandhom jiddaħlu f'artikolu 3. Grazzi. Jina nishtiq nirringrazzja lill-kollegi kollha illi din fil-grupp ta' ħidma tal-Fond Soċjali Ewropew u issa ilhom jaħdmu qatih, ilhom jaħdmu għal bosta xhur biex jipruvaw iwittu tri għal dawn il-proposti ġodda kollha mill-Kummissjoni dwar l-ISF. Dan jispjega l-fatt illi aħna nistgħu bejwet uħar nitkellmu bl-istess leħen hawnhekk dwar dan is-suġġett. Jiena ħadd nota tal-kummenti kollha illi saru b'mod partikolari dwar il-25% għal politika ta' koeżjoni il-fatt li aħna rridu nevitaw illi l-affarijiet imorru għallar permess ta' dan il-fond. Għalhekk neħtieġu aġġustament nazzjonali għal linji ta' politika speċifiċi, il-punt Roma, l-edukazzjoni, kulħadd qabel dwar il-ħtieġa għall indikaturi. Indikaturi biex inkejlu il-tnaqis fil-faqar u l-ħtieġa ta' komplementarjetà fost il-fondi kollox ikun organizzat sew u ma jkunx hemm ċaqli lejn l-użu ta' social welfare. Smajt għal Sonja Hers dwar il-prevenzjoni. dwar il tluq bikri mill-iskola, persuni li tilqu kmini mill-iskola minna ebda qabiltajiet. Forsi dwar dawn l-linja ta' politika jista' jkun aktar flessibilità hawnhekk għandi xi riservi dwar il-kundizzjonalità makroekonomika. Fejn din hija ġustifikata kif jiġri f'xi każijiet speċifiċi għanna idejat illi huma marbuta mal-faqra hawnhekk irridu ngħinu lil foqra illi għandhom problema li jidħlu fis-suq tax-xogħol. Jiena smajċ qalet is-Sinjura Xroter 25% għal darb'oħra għal politika ta' koeżjoni. is subijiet u l-konċentrazzjoni fuq ċerti setturi ta' politika. Minħabba il-ħidma kollha li diġà għamilna flimkien dwar dan is-suġġett, naħseb illi nistgħu navanzaw flimkien hawnhekk. Jien nissuġġerixxi laqa konġunta ta' shadows kollha biex bekk nkunu nistgħu naħdmu flimkien niġbdu l-istess ħabel u nippruvaw intejbu fejn nistgħu flimkien. Bekk kulħadd ikun jista' jagħmel dak illi ta' bilħaq jemmen illi għandu jagħmel. Grazzi tassew. Forsi ser nissorprendikom u ser ngħidilkom kemm u importanti illi tkomplu timmobilizzaw ruħkom b'mod separat bl-istess mod fuq ir-rapport ta' surkoza illi għandu part importanti meta niġu biex naraw x'ser nagħmlu bl-ISF. Jiena żgur li diġà għandkom idea f'mokkom L-iskadenza l-emendi 6 ta' Mejju f'nofsinhar. Aħna ser nitrattaw dan fil-20-21 ta' Ġunju dibattitu dwar l-emendi ta' kompromess l-10 ta' Lulju. U il-vot ser nieħduh dakinhar stess. U dan kollu jgħaddi għal plenarja ta' Settembru. Punt numru 7 tal-agenda kif temna Nishtiq nejdilkom xini il-pozizjoni tiegħi dwar il-bosta emendi li għandi qabel ma naddi l-presidenza lil Nadja. Din hija inizjattiva li aħna ħadna bħala koordinaturi biex nibnu fuq il-ħidma li diġa saret f'dan il-kumitat mod partikolari dwar ir-rapport ta' Sinjura Turinen li ma mhux dak biss. Opportunitajiet għaż-żgħażagħ illum fl-Unjoni Ewropea. Aħna dan xtaqna nagħmluh għabbażi ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni 16 ta' frar u indaħlu wkoll dak illi aħna ksibna fil-smieħ li kellna fil-laqa ta' marzu. Għanna tlet emendi li qed jiġu proposti f'dan ir-rigward li sfortunatament ma nistax nirrekmandhom sert nivvotaw dwar omada jena misser nkunaw, ser nkun id-Danimarka. Iżda jena dawn ma tantx joġbuni għaliex dawn ibidlu il-messaġġ li aħna qegħdin nippruvaw nibatu jekk nitrattawhom bir-reqqa, jekk nitrattaw il-mozzjoni rezoluzzjoni, il-messaġġ ewlieni jidher illi huwa dak illi aħna rridu xi tip ta' garanzija għaż-żgħażagħ. Din hija mnebħa minn dak li diġà sar f'xi stati membru, membri. Dan huwa l-valur miżjud illi aħna nistgħu nagħtu f'din ir-riżoluzzjoni. Il-persuni ħin kollu jitkellmu dwar dan, il-problemi tal-impjiegi fost iż-żgħażagħ imma mbagħad jogħdu jdejhom fuq zaqgħu ma jagħmlu xejn. Imma mbagħad pajjiżi bħall-Awstrija pereżempju fejn ittieħdu inizjattivi prattiċi ħafna, inizjattivi ta' suċċess, inizjattivi li għaddejjin bħalissa hemm pajjiżi oħra wkoll il-Lussemburgu b'mod partikolari li qegħdin jippjanaw illi jsegwu l-eżempju ta' l-Awstrija. Hija il-loġika tal-punti ta' referenza tal-benchmarking din għandha ssir proposta Ewropea U din hija xi ħaġa illi aħna rridu nresqu għal qudiem hemm serje ta' emendi illi għandhom lan illi jtejbu riżoluzzjoni jiena dawn naċċettom. Iżda għal darb'oħra għandi xi problemi buħut minnhom. Jien nixtieq nissuġġerixxi dan li ġej. Ser ngħidilkom fejn naħseb illi rridu nżidu jew nibdlu xi ħaġa emenda numru 4, Sinjura Lambert. Nixtieq nara dan pala addizzjoni, pala zida. U mux qed indaħlu xi ħaġa hawnhekk, hemm darbatax is-Sinjura Hirsch. Aw punt hawnhekk fejn għandna emenda mis-sur qori illi immur lilin minn dak li tipproponi Sinjura Hirsch. Jien nixtieq nissuġġerixxi illi aħna naċċettaw l-emenda tagħha bħala emenda ta' kompromess, emenda numru 14 u ma naqblux ma l-emenda ta' sinjura ori, ta' sur ori, emenda 13. Ġifiri, premessa e, naċċettaw emenda 14 bħala l-emenda ta' kompromess fost il-pozizjoni differenti illi għanna, emenda 23. Sinjura Lambert għal darboħra ma tinsabx hawnhekk illum imma Sinjura Turenen, Sinjura Schruter ser jgħidula dak li qed nissuġġerixxi. Is-Sinjura Lambert titkellem dwar tkabbir inklusiv, ekoloġiku u mimli postijiet ta' xogħol. Jiena nitkellem, nixtieq nitkellem dwar dawn illi jkunu sostenibbli. Għaliex dan huwa f'konformità ma' l-użu fundamentali tagħna dwar in-natura ta' investimenti u it-tfaddi li rridu nagħmlu fil-ġejjieni. Dwar emenda 28 Jiena nixtieq nagħmel għatta karita l-surori nixtieq xie vot separat naċċettaw l-ewwel parti tal-emenda ma ma naċċettawx it-tieni parti għalix u jrid illi nneħħu referenza għan negozjar kollettiv u din hija xaġa tassew diffiċli naċċettawha. Emenda 31. Hemmhekk ukoll nixtieq nisuġġerixxi vot separat. għal emenda ta' sur kabnu, jekk huwa jrid illi naċċettawha l-ewwel parti u kol nishti illi namlu emenda bil-fom u għalek l ewel parti of bringing young people back to work consist in developing systemic, systemic reforms in order to tackle structural unemployment. Et je serai en faveur jiena nkun favur dan. Iżda jiena kontra il-kliem more flexible labor law at EU and national level. Tajjeb wis emenda 31 u fl-aħħar net emenda 52 Eh, anzi, skużaw, ninsejt il-41. Signora Hirsch, għal boħra? titlob li l-istati membri jinnixti illi jenat titlob li l-kummissjoni l-emenda taħħa għanna narawa pala zida biex nitolbu li l-kummissjoni u li l-istati membri. Signora Hirsch, donna li qed taqbel u għalhekk din nqisuha pala zida Fl-aħħar net 49, l-eskużawni fadal l tnejn oħra. 49. L-istess tħassib, senjora Lambert għal darboħra titkellem dwar l-ekonomija ambientali, forsi taqbel u kol inti u xek, tajjeb u jess. Marriċ li noqot nidħol fid detal imma dan huwa simili għall-emenda tas-sur Kabrno, emenda 21, u għalhekk forsi nistaw nabbozzaw dan b'mod aħjar bejn illum u għada fidejkom emenda 52 issa sur ori għal darboħra, Iva, din nista' naċċetta jekk huwa jaqbel. Li kunem hemm emenda bil-fom biex nużaw il-lingwaġġ oriġinali tiegħi, il-kliem oriġinali tiegħi, undermine u tkun ek rakkomandazzjoni għall-istati membri biex jarġaw jirkuplaw sostenibilità fiskali ma jeqirdux jew jikkompromettux il-linja ta' politika, eċetera, eċetera. Dawn kienu l-proposti tiegħi. Skużawni, għadġilt xiftit imma għanna pressjoni, ma fusin bil-ħin, u sanħalli fidejn is-sinjura Hirsch biex tiġġudika riżultat ta' dan id-dibattitu. U nixtieqilkom il-ħidma tajba u nitlob skuża li sur koza għaliex ma stajċ inkun hawnhekk preżenti meta huwa irressa ir-rapport tiegħu. Okay. Mrs. Turunen. Is-Sinjura Turunen. Grazzi, xi kummenti dwar l-emendi mill-grupp tal-ħodor l-ewwel nett. Jiena naħseb illi aħna mhix problema li nibdlu il-klim minn green għal sustainable. Mbagħad nixtieq insemmi xi emendi illi jena jħasbuni xiftit hemm emendi tajbin, ikolli ngħid qabel ma nibda bil istatijaj tiegħi, imma hemm xi emendi illi nixtieq nindirizzhom. Emenda 11 mill-ICR illi tgħid illi il raġunijiet ewlenin għal qatt fost iż-żgħażagħ hija riġidità tax-suq tax-xogħol u kol kultura ta' dipendenza fuq il-welfare. Dawn huma ir-raġunijiet ewlenin Jista' jkun hemm xi riġidità tas-suq tax-xogħol imma din mhix raġuni ewlenija. Umbagħad dawk il-pajjiżi li għandhom livelli għolin ta' pagamenti ta' servizzi soċjali fil-perċentwali tal-GDP tagħhom bħal Danimarka pereżempju u l-Olanda għandhom livell baxx ta' qatt fost iż-żgħażagħ. U għalhekk, le, din hija ħażina u m'għandix tiġi inkluża l-emenda 16 u 17 għal de u jisijar irridu jneħħu li żgħażagħ ma kinux responsabbli għal kriżi. Dan ma stax nifmu għaliex għalija dan huwa fatt u ma maħadux ir-riskju diġa kienu qed jaħdmu forsi, diġa kienu eh, eh, din fis-settur tal-edukazzjoni U dan wasal għal kriżi, dan huwa fatt ma nistax nifhem għaliex iż-żewġ gruppi jridu jneħħu dan il-punt emenda 28. Sinjura Beres semmit ukoll illi aħna forsi nistgħu nieħdu vot separat dwar dan jiena ma naqbilx ma dan. Għaliex iż-żewġ punti huma importanti in-naħa tal-negozjar kollettiv kif qalet is-Sinjura Bargaining, jiena if qalet is-Sinjura Beres imma jina naħseb li l-PPE irrit neħil fatt ukoll illi il-postijiet ta' xogħol temporani jaffetwaw li żgħażagħ. X'inhuma l-aktar raġunijiet importanti għal qatt li fost iż-żgħażagħ? Huma ġodda m'għandhomx esperjenza u wkoll għaliex huma għandhom impjiegi temporanji u fi żmijiet ta' kriżi huma dawk illi għandhom impjiegi temporani illi jitilqu mill-suq tax-xogħol. Dan huwa fatt u m'għandniex nisfidaw hawnhekk. Sew nipprova naġġel għaliex għandi ħafna dwar xiex nitkellem emenda 43 PPE illi iridu ineħħu l-possibilità illi jkollna intestatura separata dwar iż-żgħażagħ Jien nixtieq nistaqsi għaliex għaliex din hija parti mid-diskussjonijiet u jien fimt illi din hija xi ħaġa illi tista' tikseb xi li ma forsi għandi żball hawnhekk dwar il-MFF tal-ġejjeni. L-aħħar żewġ punti, emenda 44. PPE għal darbohra ma jridux jinkludu l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ meta u l-linji ta' politika taż zazax għal darboħra, irrit ngħid għaliex għalija hija xi ħaġa ovvja illi ninkludu lin-nies involuti. L-aħħar punt il-51 l-emenda 51 li sijar huma jridu irridu jissostitwixxu il-postijiet tax-xogħol deċenti u ta' kwalità bil-postijiet tax-xogħol ġodda u importanti li aħna mhux biss noħolqu postijiet tax-xogħol ġodda imma impjiegi deċenti illi minnhom il-persuni jkunu jistgħu jaqgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom u jkun hemm kundizzjonijiet tajbin ukoll u għalhekk għandna nżommu din is-sentenza jina naħseb li hija xi ħaġa illi qablet dwar l-Kummissjoni aktar u aktar impjiegi aktar tajbin u ma rridux ninsew il-parti li tgħid postijiet tax-xogħol aħjar. Apparti dan, naħseb li jista' jkollna rapport tajjeb ħafna u nittama li xi ħadd mill-PPE mod partikolari u anke mill-ICR ikun jista' jwieġeb għall mistoqsijiet tiegħi. Ähm, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Memx iktar äh, nis li jishtiqu jitkellmu billi li dara din raġuni nistaw naddu għal äh, votazzjoni għadda u sa naddu sal punt li mis fuq l agenda l-punt numru 6. Hier übergebe ich den Berichterstatter ähm, Herrn Kus.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 tal-li għedin għawnek, għed isir il-ħin, iżda nishtiq konna skambju ta' opinjonijiet dwar dan il-rapport. Naħseb li di tista' tkun opinjoni jew inkella suġġett tar-rapport. Naħseb li dan il-kumitat jista' jiffoka ħafna u jagħti importanza lil dan is-suġġett Hemm ħafna eh, u importanti ħafna għalina, eh, u nista nraħ mill-numru ta' emendi 89 emenda li għanna illa naħdma għal dawla ħar xarrejn u jena kellimt ma' ħafna nies li jenuni u għat il-xol tijaj nishtin ringrazzjam ħafna. Aħna provajna narmonizzaw abbozzi differenti li huma marbuta ħafna ma' dan is-suġġett. Jiena nixtieq natikom taqsira ta' 89 emenda li hemm. X'kienet il-bażi għalihom kollha? Ovvjament ma nistax noqgħod nidħol f'wisq dettal għaliex ikolli bżonn ħafna iktar ħin biex nagħmel dan. Iżda hemm ħames punti li jiena nixtieq nenfasizza fuqhom l-ewwel nett il-poteri tal-Kummissjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi din il-liġi l-ġdida ser issaħa ir-rwol tal-Kummissjoni xiftit iż-żejjed, irridu nilħu bilanċ. Tini punt, l-impenji mill-istati membri Naħseb li għanna nistennew ħafna dibattitu dwar dan. Tilet punt. Kwistjonijiet ta' proċedura hawnhekk ukoll qed nistenna li konna ħafna dibattitu għaliex fl-opinjoni tiegħi. L-abbozz jagħti wisq poteri lill-Kummissjoni. Ir-raba punt Jena speċjalizzat fil-liġi u din hija ġoġla importanza kbira għalija li jkun hemm ċertezza legali. Ħafna emendi huma marbutin ma' dan is-suġġett. Il-ħames punt. U dan huwa importanti ħafna li jaff rigward tal-pożizzjoni tiegħi ehm, dwar persuni b'diżabilità. Jiena naħseb li din il-kwistjoni li għedin eżaminaw hija importanti ħafna għal l-Unjoni Ewropea għaliex sakemm ilha l-Unjoni Ewropea din kienet xi ħaġa li tat impetus lil ħajja ekonomika u din dejjem kienet is-solidarjetà. Dan huwa instrument wieħed mill-istrumenti l-iktar importanti u dan huwa għaliex din li liġi għandha tiġi bilanċata fuq dan is-suġġett partikolari. Jiena naqbel li fil-futur ikun meħtieġ li nsaħħu uħut minn dawn ir-regoli. Fl-istess ħin minkejja li Dan ma jidirx eżattament f'dan il-bill. Aħna għanna drittijiet u l-obligi tagħna. U l-opinjoni tiegħi hija xi ftit differenti dwar dan. Għaliex? Hemm drittijiet u obbligi li jorbtu l-Komissjoni u wkoll. U aħna rridu nippruvaw insibu bilanċ fir-rigward tal-poteri, drittijiet u obbligi. mandux ikun hemm wisq pis fuq dan. Aħna tkellimna dwar dan f'ħafna kumitati ġewwa l-Parlament, il-pis amministrattiv u il-Kummissjoni wedet li ser tnaqqas dan il-pis. Hemm ħafna proposti fl-opinjoni tiegħi li huma immirati li naqsu dan il-pis amministrativ. Jena naħseb li għatem xol xisir għanna wara kollox 89 emenda u dawn enfasizzaw ċertu idejat bażiċi u jiena naħseb li il-kollegi tiegħi jaqblu u ser jaddu iktar emendi u dawn għandhom jiġu miżjuda ma' din l-abbozz tal-opinjoni. Mbagħad dan għandu jintbagħat lil kumitat u għanna nuru eżattament x'inhu huma l-intenzjonijiet tagħna jiena ħerqan biex nara x'inhu l-proposti tagħkom il-kummenti. Grazzi. Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Grazzi ħafna. Issa għanna l-opportunità li nisimaw il-shadow rapporters. L-ewwel qed nisimgħu kollega l-sur Gutierrez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 fatt li rim miex diskussjoni tika hawnhekk qed nitkellmu dwar il-qofol tal-politika soċjali li iktar ħaġa li saħħet l-identità Ewropea tagħna. Meta naraw eżattament l-istatistika tal-Eurobarometru. Hemm żewġ affarijiet li jikkonċidu u dawn huma essenzjali għal dan id-dibattitu il fatt huwa li hemm reġuni li rċevu ħafna fil-politika ta' koeżjoni ħossuhom l-iktar Ewropej U għallura naħseb li bżida ma l-effettività ekonomika ta' dawn il-fondi dawn l-aħħar 10 snin. Ħloqna wkoll iktar minn miljun xogħol mod dirett u indirett u ħafna u ukoll. Hemm ukoll din l-idea romantika tal-fatt li inta Ewropew Il-proposta tal-Kummissjoni tfisser li ħafna minn dawn il-fondi m'għandhomx iktar raġuni għalfejn jinsabu hemm u hawnhekk qed nitkellem dwar il-kundizzjonalità makroekonomika. Aħna ninsabu f'salib it-torra issa jidin deċiedi jekk dawn il-fondi għandhom jibqgħu jintużaw, jiġu ntużati għal eh, solidarjetà u koeżjoni. hemm punti ta' tluq differenti għal dawn il kwissjoni differenti iżda kol għandhom id-dritt li jirnexxu. Aħna nistgħu nqisu din is-sitwazzjoni kollha bħala għodda oħra bħal rigward tal kostellazzjoni fiskali. Naħseb li jkun żbal kbir kieku norbtu l-filosofija tal-pakket ta' sitt miżuri six-pack ma' dan u mal-politika ta' koeżjoni ma' ġenerali. Naħseb li għandna nistaqsu l kummissjoni biex tieqaf tuża il-debattiti tagħna biex tibgħat messaġġi li swieq naħseb li għandna nżommu l-konsistenza tal-politika Ewropea fi snin li ġejjin. Naħseb li aħna mixin fit-triq il-ħażina. Ma nistax li fil-gruppi soċjalisti nkunu favur ta' l-introduzzjoni ta' l-anijiet tal patt ta' stabilita' fil-fondi ta' koezjoni, aħna ma naħsbux li din hija triq tajba li għandna nsegwu. Hemm reġuni li ma ma jimxux ma dawlanijiet iżda m'għandhomx jiġu kastigati għaliex dan jista' jkun taħsara lil reġuni foqra. Dan jista' jagħmel ħsara lil pubbliku ġenerali lil nies li jirċievu l-flus u mhux il-gvernijiet u gvernijiet lokali li qegħdin jimplementu il-politika tagħhom. U għal daqstant kifet ma nistawx naqblu ma dan ma naqblux ma l-idea ġenerali. Naħseb li rigward dak li smajn iktar kmini, rigward simplifikazzjoni, jider li hemm nis differenti fil-Kummissjoni hemm min jider li joħroġ bil lingwaċ għal politika u min jider li joħroġ ehm, bil-mod ta' kif dan kolli jiġi implementat pruvaw jisimplifika l-politika ta' koezjoni iżda għamlu fil bil-kontra żiedu l-kondizjonalità din hija li aħna kontrija. Aħna wkoll kontrarju tal-kondizjonalità fil-forum kollha tagħha. Għaliex dan iżid iktar mar red tape u qed jagħmilha impossibbli għall effettività tal-politika ta' koeżjoni li din tiżdied. Jiena naħseb li għanna niffukaw iktar fuq wieħed mill għanijiet tal-qafas strateġiku komuni ġifir noħol u iktar xalijiet għanna nġildu kontra l-faqar u l-esklużjoni u għanna nistabilixxu xalijiet u din hija l-iktar ħaġa importanti. Hemm proposta li tissuġġerixxi li reġuni u l-istati għandhom jagħtu priorità skont ċertu kondizjonijiet. Għanna nqisu kol l-idea li reġuni jew stati li għandhom rata ta' għat li huwa iktar minn 10% għandhom jużaw dawn il-fondi bħala priorità biex joħolqu x-xogħlijiet. Għandhom jappoġġaw tkabir ekonomiku u jagħtu spinta l-impigi dan huwa żmien diffiċli ħafna l-Ewropa u jiena naħseb li għandna nibatu messaġġ mhux ta' konsiderazzjoni fiskali iżda li aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu permezz tal-għodda kollha tagħna biex noħolqu xogħlijiet u jekk possibbli xogħlijiet ta' kwalità għolja. Grazzi. Grazzi Sinar Schroeder. Grazzi ħafna. Jiena fil-fatt analizzajt din il-proposta ta' Adam fil-riqqa ħafna u jiena naħseb li verament hija tiżid xi ħaġa importanti ħafna mal-proposta tal-Kummissjoni ġifieri l-aċċessibilità għan-nies li għandhom diżabilità u fil-fatt dan huwa punti li aħna fil-fatt konna ġilidna għalija fil-kuntest tar regolament li kanna qabel. U naħseb li dan din hija żieda tajba ħafna, però jiena naħseb li l-idea tiegħu sabiex aħna inneħu il-reġuni ġifri minn flok nejdu reġuni foqra nejdu nis foqra ma il- nista naċċetta din kun diffiċli jekk aħna nerġgħu impoġġu dubju fuq din kwistjoni kollha kemm jiena naħseb li nistgħu iva nitkellmu iktar fuq il-sitwazzjoni tan-nies f'dawn ir-reġuni foqra jekk aħna nħarsu lej il-punt 84 fil-fatt aħna naraw li qegħdin nagħmlu diġà distinzjoni bejn reġun ta' tranzizjoni natu kasi kalla reġun iħor li forsi għandu inqasqat minn ħaddieħor dawk li għandhom perċentwal ta' qatt iktar li ħajrċivu iktar appoċ, għal din raġuni jiena naħseb li dawn il-kriterji ta' eligibilta' iridu jissaħħu iva naqbel, però ma naħsibx li dan jista' jsir hawnhekk fejn aħna din nitkellmu fuq ir-reġuni hawnhekk u ngħidu li dan jista' jkun validu għal kulħadd minħabba li hawnhekk irridu nagħmlu distinzjoni bejn is-sitwazzjoni fir-reġun u l-effett li qed ikollu dan fuq il-persuna. Però jiena ma nistax naqbel laqqas mal-fatt illi u jixtieq inneħi dan il-kodiċi ta' l-imġiba. Jiena naħseb illi huwa importanti li persuni li huma diskriminati jkunu rappreżentati u li jkollhom xi tip ta' influenza fuq li pjanar u li il-mezzi kollha fil-fatt jekk aħna ħanneħħu daw il-mezzi kollha ta' aċċessibilità daw huma ma jkunux jistgħu jkunu rappreżentati ġifieri il proposta tiegħu ma tantx nista' naċċetta. Jiena u Adam huwa wkoll kontra r-riserva ta' din it-tip ta' riserva li hemm semmija għawek, però jiena naf fil-li din hija marbuta ma' ċertu pis amministrativ, però ċertu għadha naħseb illi jistgħu iwaslu għal ċertu proġetti importanti u naħseb illi l-fatt li qed inneħħu u qed jipproponi li nneħħu dan it-tip ta' ħlas jiena naħseb li ħajkun u aħjar nifukaw biss fuq il-pagi. L-aħħar punt ġifieri il kondizjonali ta' ksante. Jiena naħseb li għawek għandi dubji tiegħi minħabba li maħna nix nitkellmu biss fuq il kondizjonali soċjali ta' makroekonomika u hekk iżda din nitkellmu fuq il fat li aħna nixtiequ illi ikonna programm ħalli naraw eżattament kif aħna nistgħu ninkludu lin-nies li għandhom diżabilità ħalli huma jkunu jistgħu jkunu integrati bliktar mod indipendenti u naraw illi u ma aħna nkunu nistgħu nimplementaw dawn il-programmi. Hekk qed ngħidu aħna permezz din il ta' Alexander rridu nkunu nafu eżattament għal xi xħan investuhom il-flus għadu raġuni fuq ma' din l-aħħar event naħat jew ma nistax naċċetta grazzi. Grazzi ħafna Sinjor Gönċ. Ma sut mhux Magyarul beszélnék, hogy ez az Ádámmal közös nyelvünket tudjam használni meg ennek. Grazzi ħafna. Xejn nitkellem l-Ungeriż biex bekk nkun nista' jitkellem il-lingwa li jena li jitkellem ukoll qedem. Naħseb li hemm xi punti importanti ħafna fir-rapport. Koza huwa importanti ħafna li l-kontenut ta' dan ir-rapport ikun f'konformità mal regolamentazzjoni fuq li jessef u jiena naħseb li jridu naħdmu ehm, flimkien biex bekk nassiguraw li jkunem l-istess aspetti li jidru fl-żewġ dokumenti. Biex namlu dan, eh, rridu nidiskutu dan kollu fl-imkien, fid dettal Jien nixtieq nikkumenta ftit l-istess kif għamilt dwar il-kwistjoni tal-ISF. F'dan ir-rapport ukoll aħna għandna tqabbilu u rabtiet bejn il-programmi ta' riforma nazzjonali. U jiena naħseb li dawn l-elementi għandhom jiġu imqabla ma' programmi oħrajn biex niġġieldu il-faqar u nintegraw ir-Roma u noħolqu iktar xogħlijiet għandna nix biss jisu mm, programmi ta' riforma biex nassiguraw li dawn il-programmi jiġu ntużati kemm jista' jkun mod effettiv. Jiena grata li l-emendi ġew prezentati u dawn huma marbutin um, ma' nis b'diżabilità. Naħseb li jridu nżommu bilanċ bejn miżuri għal dawn in-nies u gruppi f'sitwazzjonijiet zvantagġati. Jiena naħseb ukoll li għandna bżonn nassiguraw li il dokument jinkludi xi referenza li tgħid li dawn il-fondi m'għandhomx jikkontribwixxu għal inugwaljanza bl-ebda mod. aħna għadna nota li hemm ċertu każijiet fejn il-fondi ma enux biex neliminaw il-faqar u biex neliminaw il-fat li nies jitilqu mill-iskola kmieni. Irrid s nassiguraw li l komplementarieta ta' dan kollu tkun ċara kemm jista' jkun li spiss sibna li l-użu tal-fondi tkun iktar effettiva jekk ikun hemm komplementarjetà bejn il-fondi differenti. Għal-daqstanda kollu importanti u rridu nerġgħu niddiskutuh mill-ġdid s sur Edin koċa Grazzi, Signora President. Jena nishtiq mm, nirringrazzja li s-sirko għal xogħol u hemm ħafna mendi interessanti kif ġa smajna, mhux ser nerġa' noqgħod nirrepeti dak li ġant qal jien nikkummenta fuq il-mod ta' kif naħdmu għaliex il-fatt huwa li ż-żewġ rapporti um, jikkumplimentaw il xulxin U x-xogħol il-rapporters għandhom jaħdmu fl-imkien biex jassiguraw li dak li nsab wieħed jiġi rifless anka fl-ieħor m'għandux ikun hemm naqqasijiet kollox irid ikun konsistenti u koerenti. Allura dak li nsuġġerixxi jiena huwa dan. Is-sur il-grupp ta' ħidma tas-sur Koxa li jinkludi lilu u daw rapporters u l grupp li qed jaħdem fuq l-ISF għandhom jinaqdu flimkien jiltaqgħu biex jagħmlu arri konġunt tal-żewġ abbozzi. U dan ifisser li aħna nkunu nistgħu nkunu ċerti assolutament dwar dak li qed joħroġ mill-kumitat tagħna li fl-aħħar mill-aħħar di mhijiex problema politika. Il-korrajna li għanna bżon nkunu konsistenti fir rigward ta' dak li ser eh, joħroġ mill-kumitati oħrajn, dak li qalet is-Sinjura Berex qabel telqet, aħna l-koll nistgħu nibbenefikaw jekk aħna noqdu ftit attenti u nadmu il-kol flimkien. Grazzi. Sabiex eh, tikkonkludi tixtieq terġa' titkellem inti sur koxa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 il-koll tafuni il-koll rajtu x-xogħol li għamilt hawnhekk fil-Parlament u tafu sewwa li jiena nipprova nieħu konsiderazzjoni l-opinjonijiet ta' kulħadd fid-dokumenti tiegħi. Jien nixtieq nirreaġixxi għal xi ftit kummenti li rċivejt. Ir-raġuni għalfejn jiena qiegħda nipproponi li neliminaw il-kodiċi ta' kondotta hija mhux għax jien għandi xi problema biha, ija għaliex ta' dan kontrarju tal-implement l-implementazzjoni tal-programmi għadu mhux ċar bisħiħa l-istati membri f'dan l-istadju. Tini punt il-Fond Soċjali Ewropew. Rabta tiegħu mal-opinjoni tiegħi. Aħna smajna li żewġ gruppi għandhom jingħaqdu flimkien jaħdmu flimkien. Jiena naħseb li Fi żewġ każijiet l-emendi għandhom jisiru bej wieħed u fl-istess żmien hemm ġimgħa bejn iż-żewġ dati ta' skadenzi għal sant Irrid nassiguraw li ma jkunx hemm problemi meta naqdu kollox flimkien biex bekk nkunu nistgħu nagħmlu l-tibdiliet, eċċetera nkunu nistgħu nirfinaw iktar ix-xogħol tagħna. Jiena naħseb li d-dokument iżewġ dokumenti jridu jirriflettu l-istess pożizzjoni u din hija ferm importanti eżewġ rapporti. Jiena ħerqan li nirċievi l-emendi tagħkom, proposti tagħkom. Jiena provajt inkun ċar kemm jista' jkun. naċċettu li hemm ġittijiet għal nies b'diżabilità li jirtivu wis importanza fid-dokument iżda jiena nispera li nies gruppi oħrajn żvantaġġati wkoll jiġu riflessi fir-rapporti. Grazzi. Vielen Dank. Um, Grazzi ħafna. Għal darbora tal-ispiegazzjoniet li rġajta għamiltu issa nasab li rnexxina nikkonkludu konkludu f'dan il-punt nixtieq eh, infakkarkom illi aħna fil-kumitat tagħna konna intlabna għal pożizzjoni tagħna iżda aħna ma ddeċinejniex dwar pożizzjoni tagħna. Il-skadenza l-emendi huma 23 ta' Mejju sa nofsinar u fl-10 tal-ulju mbagħad ħan iddeċiedu wkoll aħna ħan fil-kumitat tax-xogħol għalissa l-lejla jiena nista' nagħlaq din il-laqgħa.